So, ich hoffe, alle. Mela, nittama li kullħat straħ wara l-vakanzi tas sajf Kelkom sajf sabiħ, merpa bikom lura. Nibdew <coughs> it-tini nofs ta' sena. Izmin jgħat jafas. Xorta ħanibda volja ftit nis u d-diemi Hemm daqsxejn bidla fl-aġenda tal-lum. Tema numru 14 ġi postpost bir-rapporter ta' Romana Tomx. Hemm dati hemm problema bid-dif bid-dati għandna il reġim kollu tal tal-interpretazzjoni madwarna li fil-Kroat mux mux għaw fil-futur Temmako se jkun fostna bħala membru sħiħ u Jane Collins bħala membru alternativ fil-komitat jekk jekk qegħdin fil-kamra meħba bikom. Għada se jkun hemm smigħ pubbliku fuq il-parteċipazzjoni tal tal tal-impiegi mid-disa sa' tax kwart u batwa għada war nofsinar, mid-tlieta u ta' nofsinhar sal-ħamsa u nofs. Se jkun hemm smieħ fuq il-drittijiet soċjali. Inħarsu wkoll f'dak li għandu x'aqsam ma' l-aġenda ġdida ta' ma' l-aġenda ta' ħili ġodda dan huwa titlu komuni fuq il-Kumitat ta' Impjegabilità fit-8 ta' Settembru. Qabel ma waqafna s-sajf kien hemm żjara eh, is-Slovakkja minħat tal-Kumitat tagħna eżatt qabel is-sajf kien żmien tajjeb f'Mejju. U ovvjament aħna konna stajna nieħdu stokk ta' situazzjoni soċjali u l-iżvilupp tal-impjegi fi Slovakkja flimkien mal-Ministru tal-Impjegi illi se jkollna fostna illum wara nofsinhar din il-kamra stess. U għallunna wkoll fuq l-intenzjonijiet tal-Presidenza Slovakka li għandna qudiemna. Fil-fatt għandna fid-dokumentazzjoni tagħkom ma intom tistgħu issibu rapport dwar dan. Żewġ kummenti li għadhom kemm laqtuni wieħed wieħed huwa importanti għalija dawk li huma preżenti jekk taraw nis li suppost edinaw. Imma jien ma li jkolli laqat ta' shadows nar ma jkun hemm shadows prezenti qabel il-bieraħ kellna laqat ta' shadows fuq il-budget jekk ikonna biss membri jew personal mill-grupp ikonna nitolbu l-membri tagħna li dan mhuwiex laqat ta' shadows assolutament aħjar nifrankaw il-ħin il ngħid li x-shadow rapportez għandhom kunu preżenti għal laqat biex bekk nidħlu ftejmet illi, illi nistgħu narbtu fuqhom kella ħela ta' ħin. Mela, m'hemmx iżjed kommenti eh, kummenti preliminari, nishtu nżommu mal-ħin u mal-iskadenza u l-ħin qed jafas. Il-minuti ta' 30 ta' Mejju u 21 ta' Ġunju qegħdin fl-idejn ma smajt lebda oġġezzjoni għal-jom, allura nistgħu napprovawhom. Issa naddi għal punt numru 4, l-istabilment tal-programm ta' appoċċa riformi strutturali għal perjodu ta' mill-2017-2020. ċaba Sokoru għal rapporter u li natijah il-kelma. Grazzi għan bl-Ingliż. Kontet naħdem dan il-rapport jina bdejt mill-fatt li l-Stati Membri l-Unjoni Ewropea bżonn jisaxħu l-isforzi tagħhom għal dak li għandu x'jaqsam mal l-istabilment ta' riformi strutturali għall-ekonomija Ewropea. Dan huwa dak li ftemu u impenjaw ruhom ukoll il-kapijiet ta' stati u kapijiet ta' gvernijiet fih dan il istrateġi 2020 li għadna rridu nirrispettaw punti uħor kienet kien kienet il-kapacitajt ta' ġestjoni ta' stati membri oħra f'dak li għandu xaqsam ma' rizorsi eh, eh, umani biex nimplementaw dawn il-punti u għalhekk aħna deċidejna nistabilixu dan il-programm ta' poċa riformi strutturali biex bekk l-Istati membri kollom il-kapaċità li jżommu klima b'saħħitha e, il ċittadini tagħhom. Nirrikonoxxi it-tħassib leġittimu fil-flazla tal ta' daw ir-riformi, speċjalment dawk tal-fondi iġfil kapacità ġestjoni tal-fondi minħabba l-qafas ta' koezjoni ġdid il huma iktar baxi minn dak wieħed jistenna minkejja dan jiena wkoll konxju li kovenanza tajba hija prekondizzjoni tajba ħafna biex aħna naslu għall-oġġettiv ta' politika ta' koezjoni u għall-użu ta' dawn il-fondi. il fondi kif qed nara l-affarijiet it-tip ta' riformi bdew kif bdew il-programm b'mod direttament u indirettament jistgħu waslu għall-użu ta' dawn l-investiment li jinkludu wkoll permezz ta' titjib ta' ċerti rati. Mis-60 emendi li għamilt għal-proposta tal-Komissjoni jiena nixtieq insemmi dal-ġej l-ewwel. Kif nafu, il-ħtiġijiet ta' din il-politika dwar il-prinċipi ta' sħobija per se ma jkunx iżjed applikabbli għall-SRP. Minkejja dan, sib li huwa importanti li ndaħħal emenda biex nassigura li r-riżultati ta' konsultazzjoni relevanti xorta jistgħu jkunu konsiderati mill-Kummissjoni meta tiġi biex tistudja daw it-talbiet li tagħmilha possibbli għal possibilità ta' riformi f'dak li għandha x'jaqsam biex naslu għal konsens fost l-imsieħba kollha biex ikun hemm ownership b'saħħtu ħafna ta' riformi mill-Istati Membri li jindaħħaltu koll emenda biex nispeċifikaw li l-assistenza teknika li għandha tingħata għandha tiġi approvata bejn il-Komissjoni u l-Istati Membri konċernati. Memen doħra li jina proponejtu għal fil-kasta eh, approvazzjoni ta' programm multijannuali il-Kommissjoni għandha tuża atti delegati flok dawk ta' implementazzjoni. Il-Parlament Ewropew fil-rapport tal-2012 diġaħa pozizjoni b'saħħita ta' atti delegati u dawk l-oħrajn biex naslu għal eh, għal riżultati li wieħed jistenna li jisiru permess ta' atti delegati biex nifaċilitaw il-relazzjoni ta' l-SRP, qed nitolbu wkoll kommissjoni biex natu informazzjoni u pubblikazzjoni ta' informazzjoni. Emenda speċifikament minn numru 18 titkellem fuq dawn fuq l-assistenza teknika. Issa dwar l-anijiet ġenerali nasibt importanti li nsemmu l-lista l-inklużjoni ta' impiegi sostenibbli iġida kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' inklużjoni soċjali. Fil-kas ta' trasferimenti ta' jnuna risorsi ta' jnuna teknika, jina u kol ħassajt li u utiq li nispeċifikaw il-risorsi trasferiti għandhom jintużaw biex nżidu l-effiċjenza u l-effettività tal-fondi speċifiċi b'dan il-mod lan ikun effettwat mod negattiv dwar l-artiklu 15 fuq fuq naħa wieħed qed nitkellem fuq l-implementazzjoni ta' finanzjament attivi mbagħad fin-naħa l-oħra l-anijiet tal-programm. <coughs> Kif hemm fl-artiklu 5 biex għall-annes tal-indikaturi biex jirrifletti din l-ħtieġa għanna żewġ kategoriji, wieħed jindika fuq l-azzjonijiet u t-tieni indikaturi fuq is-suċċessi eh, tal-anijiet, dik l-emenda 52 sa 60. Jiena daħħaltu ukoll il-mod kif nistgħu nikkomplementaw u dawn l-indikaturi kif ġew miftema mill-Kummissjoni u l-istati membri beneficjarja l-kull għanna l-arti għanna l-emenda 44 u fl-axar jena nġdin ringrazzja l-kollegi kolla li taw mistoqsit l-Komissjoni u l-Komissjoni tal-li iġbitom sew nemmen li ħafna aspetti tal-proposta saru iktar ċari issa. Inħares il-qoddim għal kontributi ta'kom minnkom kolla. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Schubert u issa nisimu Mishadow rapporters. Mela. Nibdew. Naħseb hija ħaġa tajba li nkomplu nużaw il-waqfa tas sajf biex nimxu l-qoddim niskuża għal-kollega tiegħi li kellu affarijiet urġenti fi Spanja u dwar l-emendi 11 u 42 għall-użu ta' delegati u tal-li qed indaxlu il definizzjoni ta' awtoritajiet nazzjonali li skont il-pratika nazzjonali jistgħu jkunu lokali jew reġjonali għanna ċerti dubji, ma per eżempju din l-idea kollha kemm ta' riformi, aħna ma rridux din li tkun strumentizija tal-Kummissjoni biex indaħlu Eh, riformi ta' suq ta' xorf l-istati membri, aħna għanna bżon riformi għal impiki tajbin u għal investimenti ikbar. Aħna qed nitkellmu fuq eh, riformi li huma responsabbli li huma soċjalment responsabbli, aħna rridu naslu għal din trasparenza u leġittimità demokratika hija importanti għajnuna biex napplikaw l-autoritajt ta' supervizjoni hemm bżonn ikunu partit minn dan u biex nispiċċa fuq il-finanzjament il-Fond Ewropew nistgħu naqblu miegħu imma aħna li ma rridux huwa li l-Istati membri ikollhom flus mill-fondi nazzjonali u jdawruhom għal fondi oħra fisem il-grupp essendi nixtiequ li l-artiklu 10 jitħassar jekk naħdmu flimkien nkunu kontenti li nappoġġaw din l-inizjattiva. Fisem il-kollegi il-kollega tiegħi nirringrazzjakom ħafna. Grazzi ħafna. Rispettajt il-ħin ta' żewġ minuti l-Onorevoli McIntyre fisem l-ICR. Grazzi ħafna, Sur President. Fisem l-ICR nixtieq nati merħba u nirringrazzjakom għal dan il-rapport u nawguralu dan il-rapport. Naħseb ridu nassiguraw li kunem flessibilità għall-istati membri. Dan huwa kamp li huwa importanti ħafna, ħtiġijiet differenti, ċirkustanzi differenti fil-pajjiżi differenti tal-Ewropa. U aħna rridu nkunu nistgħu nwieġbu għal miri taħ speċifiċi tagħhom jina nħoss li għanna budget għallura allura rridu niprioritizzaw l-affarijiet l-aspet l-iktar importanti, dan huwa ferm ktar importanti minn qatt kien qabel. Allura per eżempju, aħna għanna naħseb paragrafu 6 qed tajt il-kellima fejn hemm miktub 6 miljun żagħżugħ u żagħżugħa mingħajr impjek jistgħu jgawdu minn din l-inizjattiva dwar l-impjek li jridu nassiguraw il-programm ta' ħidma xmiri għandu qabel aħma aħna ma nimpenjaw iktar flus hemmhekk. Naraw x'riżultati nistgħu naslu għalihom. U rridu naraw x'riżultati kellna sissa. Għax aħna diġà tfajna flus f'dan il-programm, għanna stati membri li għandhom prioritajiet differenti u naħseb dak huwa tħassib tiegħi biex nassiguraw li nipprioritizzaw dak li huwa importanti f'kull stat membru u li aħna ikonna flessibilità biex namluha possibbli biex kull stat membri biex jimmira il-kamp il l-iktar prioritarju tiegħu jew tagħha. Kuntenta b'dan ir rapport Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Haken, suppost għandha titkellem issa, imma mhux prezenti. Is-Sur Xiliotis mhux prezenti lanqas. Minna ħatijaj nittama li intom kollha kelkom eh, vakanzi tajbin, kollha ninsabu friski lura, nistgħu nagħtbu fuq dan id-dossier Jien ikolli ngħid li peress li d-dinja proposta li qed tiġi diskussa f'ħafna komitati bħalissa, aħna bħala kumitat dwar l-impjegu affarijiet soċjali għandna naraw xi valur miżjud nistgħu nżidu bħala emendi u bħala esperjenza ta' Ċipru u u l-Greċja qed juru li dawn it-tip ta' programmi ta' appoġġ ikunu ta' suċċess kbir jekk ikunu immirati eh, lejn investimenti sostenibli. Meta nħarsu lejn id-dibattitu kollha li għadhom għaddejjin fil-Greċja, bil servizz ta' riformi, aħna rajna li verament jista' tista' servi ta' għodda tajba ħafna biex aħna jkollna użu ferm iktar effiċenti tal-fondi ta' koezjoni u biex nġildu kontra l-faqar u biex inżidu sigurta' soċjali. Fl-istess ħin jina nemmen li hemm ukoll periklu kbir f'dan il proposta għax ma jistax kun strument li bażikament ikun intużat biex nostakolaw sistemi ta' soċjali u u protezzjoni soċjali fl-Istati membri biex nimponu passi ta' politika f'dak għandu xaqsam ma' liberalizzazzjoni allura verament għanna bżon inħarsu lejn id-dettalji ta' din il-proposta biex bekk aħna namlu xi ħaġa li l-Istati membri jkunu jistgħu jużaw biex l-Istati membri jżidu il-prestazzjoni tagħhom f'dak għandu xaqsam ta' kif jużaw dan il-font ta' koezjoni. Palissa l-proposta kif inija da' miftuħa wis bħala ambitu nixtuq li niffokaw fuq mistoqsijiet ta' fondi strutturali u investiment sostenibli biex insaħħu e, solidarità Ewropea u tieni il-kontabilità e, u trasparenza f'dak li għandu xaqsam li ndaħlu l-imsieħba kollha interessati li dinja ta' importanza kbira x'kifet li m'għandix tkun xi ħaġa fejn il-Kommissjoni eh, Ewropea toqgħod timponi riformi imma għandha tkun xi ħaġa li mm, tappoġġja dak li diġana u dan huwa jiġri fuq l-istess livell ta' diskussjoni biex namlu dal-program wieħed ta' suċċess. Allura nitlu f'din lejn dik id-direzzjoni nħares il-qoddim lej xandu xejt il-rapporter fuq dan u aħna nħossu li bħala kumitat għandna nkunu qawwin ħafna fil-vuċi tagħna ta' dan id-dibattitu illi fil-fattet jaffettwa u qed jiġi diskuss f'ħafna kumitati oħra fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. Issa jmissil Laura li Grazzi u l-odwa tajba l-kulħadd. Aħna maħniex kontrarju għal strument bħal dan, aħna kontrarju għal lan li għalih qed jintuża li dan l-istrument li natwaw program ta' sosten dawn ir-riformi strutturali meta nafu xinu lan ta' dawn ir-riformi li ġew mitluba u imposti li għalina huwa importanti għax inkella ikun xela ta' rizorsi jekk aħna ma nkunux nafu x'inhu lan aħħari ta', din il-politika u ta' daw il-fondi u li mhux eh, tajjeb la l-Kummissjoni laqas rifless fuq l-Istati Membri. L-esperjenza li pajjiżi bħal Greċja u Ċipru xu fijom fihom qabel l-impożizzjoni ta' programm ta' austerita' u sosten tekniku għall-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi strutturali għandha tkun lezzjoni lezzjoni li suppost tal-limna għahna l-koll li għandha e, s-servi ta' gwida għal dak li qed u dak li aħna rridu nagħmlu mill-ġdid. Ġifieri, il-konsiderazzjoni li qed nagħmel hija li ma nibżon dan il-ġeneru ta' strumenti għaliex xir riformi strutturali l-unika riforma strutturali hija dik li tippermetti għall-investimenti pubbliċi li huma l-unika possibilità l-istati membri biex jerġgħu iqajmu l-ekonomija, riċerka, eh, riċerka l-iżvilupp tafu sew xġara xiftit tal-ġranet ilu anka fil-reġjun tiegħi. U allura hemm bżonn li nerġgħu nibdew mill-ġdid b'investimenti li verament jagħmluha possibbli li jaħdmu fuq prevenzjoni. M'għandniex eh, naqbdu tlet mitruħ u, u nitfnuhom mingħajr ma jkun hemm investimenti illi ma jamlu, u um, rridu namluha b'mod li per eżempju skajjel uh, ma jaqawx u li ma nibnux kastelli ma molin mir-ramel. Allura għanna bżon e, eh, politiki li, um, li jamlu sens u li jaħdmu biex aħna u koll naraw u koll xinu l-istati ġdebitu għandhom ikollhom u riformi li sallum ikollhom effetti devastanti fuq l-istati membri. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Dominik Martin li mhux prezenti, għaw xi ħadd ieħor mill-komitat. Ja, Thomas Mann, Iva, Grazie. Jina naqbel perfettament, rridu nirrikonoxxu li hemm bżonn ta' prioritajiet maqbula bil qudiem l-inizjattiva ta' żgħażagħ il-garanzija ta' żgħażagħ ta' waslu kemm xejn tard, iżda leħqu riżultati pożittivi madankollu rridu nidentifikaw it-tip ta' proġetti Ewropej illi nistgħu naħdmu fuqhom. Nixtieq Hawnhekk nitlob sabiex il-kumitat responsabbli kun jista' jgħidilna li iva jista' jkun hemm bidla. Irridu naraw ċerta suġġetti jiġu diskussi u mhux biss ikonna tlablib iżda nilħu suċċess. Ħadd ma qed jgħid li ma rridux nifrankaw il-flus. kien hemm diffikultajiet fil-ħoq tal-miżuri ta' awsterità. Konna nafux qegħdin nippruvaw nilħu permezz ta' miżuri raġonevoli għal tnaqqis tal-ispejjeż. Edna illi mhux se jkun hemm infiq bla razan. Dawn huma elementi li qed jinusawhom anki minn bnadi oħra. Palma s-sinjura Reitner dawn qegħdin niddubbitaw minnhom kultant żmien. Fil-fatt, mhux qed ngħid mhux minnu illi. Mhux qed nippruvaw nifrankaw, aħna qegħdin nippruvaw nifrankaw kem nistaw iżda il riżultati ma nistgħux inwarbhom minn qudiem għajnejna. Aħna nittamaw li jista' jkun hemm appoġġ xira sabiex din il-politika tibqa' soda u kontinwa. Talbi tal-mikrofonu. Iva? Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho algumas dúvidas que gostaria de partilhar com os colegas. Grazie, Presidente. Nishtiq, naqsam ma'kom numru ta' punti. Forsi il-rapporter anki jixat ftit dawla dan l-istess punt Għedha resta anke xi emendi. Iva, nixtieq nizzħajr li reporters kollha għaliex din hija kwistjoni tassew importanti u komplessa. Mela rridu nibdew bil l-appoġġ tal-Istati membri għal l-implementazzjoni tal-riformi strutturali. Iżda hemm punt li jaf ikun ta' konflitt hawnhekk. Meta wieħed iżomm quddiem il-nuqqas ta' obbligazzjoni X'garanzija hemm illi mhux se nispiċċaw bispiża kbira kont ġmielu għall-esperti li għodu jiġru wara l-istati membri li jridu jwettqu ir-riformi. U wara din il-ħidma kollha ikun hemm deċiżjoni politika fl-istat membru li tmur fi direzzjoni opposta. X'garanziji għandna għal dastanti li meta proċess jinbeda u ħajkun hemm nefqa konsiderevoli għal l-Unjoni Ewropea, il-rizultat jiġu oġġettati, ma xqot niddubita mis-sovranità tal-Istati membri. L-Istati membri għandhom id-dritt jiddeċiedu il-politika tagħhom taħt l-isfera soċjali, li hija kompetenza nazzjonali, l-sistema tal-pensjonijiet, sigurta soċjali. Irridu nkunu kawti bl-evalwazzjoni tal-programm, Xkonna evalwazzjoni kwantitattiva, neħtieġu waħda kwalitattiva wkoll. Fl-istess waqt jiena nemmen illi ċala darba l-programm jiġi implementat, forsi għaldu zmin l-istess da meta jiġi implementat il-programm, għanna bżon ta' xetjib ta' pjattaforma online l-aħjar prassi u mux bess l-indikazzjonijiet tal-Kommissjoni. Grazzi lilek, iżjed kummenti. Dann darf ich die Vertreterin der Kommission. Jekk mhux il-każ nitlob li rappreżentant tal-Kummissjoni illi nagħti merħba hawnhekk. Is-Sinjora McCarthy jekk jogħġbok għandek il-mikrofonu. Um, thank you all very much um, for um, the report, uh, for the assessment. And... Grazzi tal-evalwazzjoni u tal-rapport u l-kommenti li saru għana rapport rajni għana għanalizjat taħd id-diet dwar dan il-rapport minnaħat tal-komitati kolla u koll. Aħna ħankunu għedin naraw mill-qrib id-diskussjoni u l-punt li għedin isiru fil-bosta komitati. U għana ħarqanina diskussjonijiet Laħi konna fil-ġejjini għari dwar din il-proposta. Grazzi lill-Kummissjoni biex nalqu il-rapporter. Thanks for your comments and Grazie President, grazie tal-komment u kontributi kollha tagħkom dwar it-tassib li u Rejtu fuq it-tip ta' riforma. Riformi kollha ridu jilqu bil fuqhom l-istati membri back into the chain l-emendi sabiex naċċertaw ruħna illi dan kollu li wassal l ftehim komuni dwar it-trasferiment tal-lokazzjonijiet nazzjonali jina nkompli nisħaq illi dawn it-trasferimenti huma ta' natura fakultattiva. U għal dastant biex insegwi fuq il-kollega Retker mill-ħodor naħseb illi bużu effettiv tal-programm dan juri li huwa għodda utli u mux besta zidda kompetitivita u l-impiegi izdanki għal promozzjoni tal-inklużjoni soċjali ġrida kontra l-faqar jina ħerqan għal iżjed taħdidiet. Grazzi. Dankeschön, dan vidi. Grazzi Grazzi lilkom il-koll. L-iskadenza hija s-7 ta' settembru għal dawk li jixtiequ jibatu emendi nirritornaw għat-13 ta' ottubru mbaħt u f'Novembru ikonna il-votazzjoni fit-8 ta' Novembru. Naddu issa għal punt budgetarju ta' sezzjonijiet kollha għas-sena 2017. Ir-rapporter jiena stess u għadastant nista' ngħaddi minnu fih għall-introduzzjoni tal-punt. Mela, fl-20 ta' Lulju rċevejna l-pożizzjoni tal-Kunsill għal budget tas-sena id dieħla Huwa ta' ħasra tifmu nix ħażin illi għal darbohra il-Kunsill sab mot għal kif inaqqas il-figuri tal-Kummissjoni għal darbohra. boħra Dan kej għal-fatt illi qegħdin nisimgħu l-investiment fil-riċerka tkabbir għandu bżonn ta' stimolu, tħeġġiġ minn madana kollu għanna budget illi xejn mu sadisfaċenti nixtieq infakkar li rati tal-qat fl-istati membri u ma' għolja ferm din il-figura nixtieq naqsam ma' kof il-fat bosta reġuni tal-Unjoni Ewropea f'bosta stati membri qegħdin nitkellmu dwar rati tal-qata fost iż-żgħażagħ il-fuq minn 30%. Xi wħud jilħaq il-50% u jaqbiżhom. Fax ngħidu illi rridu naqsu l-qat iżda xi niġu għall fatti għad-dettall il kunsell tal-appalt naqis u dan mhux aċċettabbli aħna neħtieġu nebatu messaċ ċar li din iġildu kontra l-faqal ugwaljanza u l-qat. Dan jeħtieġ jiġi rifless fl-investimenti li jsiru lill-budget Ewropew. Dan huwa ferm iżiet importanti minn qed qabel huwa iżiet importanti li nistimulaw l-integrazzjoni għal dastant il-pożizzjoni tal-Kunsill mhix aċċettabbli fajnejn dan il-kumitat għana din nitkallmu dwar tnaqis, tnaqqis fit tkabbir, zieda fil-qat t iż-żgħażagħ li għedin naraw palissana tiġi indirizzata u għanda tkun ta' priorità għas-sena d-dieħla. Il-Kumitat tal-Impjek għandu jiċċara dan u jisħaq li għandu jkun ta' priorità għanna naħdmu flimkien mal-Kumitat Budgetarju sabiex ikonna mandat b'saħħtu u sabiex naċċertaw ruħna li jkun hemm biżejjed flus għal ħiliet kollha ħiliet li nafsu fuqhom u tant nitkellmu dwarhom illi huma importanti. Mela, il-rapport imfassal fil-fat tres ulu 7 u 30 emenda, 73 emenda hu l-interpretu. Fil-fat b'kollox xejna 15 il-proġett pilota. Aħna għamilna ġestjoni ta' dan. Iżda sfortunatament ma kienx bizzejiet dak li kena mill Konsel ma ġobniex bizzejiet. l lista tal votazzjoni waħda twila, irridu mandat b'saħħtu għan negozjati. Fil-fatt dan il-proġett pilota jagħmel sens u ġew kategorizzati l-elementi illi mhux aktar xi jiġu implementati. Aħna qbilna fuq pakket il biraħ tlet proġetti pilota. Jena nittama jista fil-fat jena nistrieħ fuq l-appoċ ta'kom fuq din il-kwistjoni. Nisma issa mis-shadows. L-ewel net, fisem il-Peppe David Kaza. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Grazzi l dwa tajba l-kulħat. Iva, għana il-ħakna qbila fuq ċerta emendi ta' kompromess li ġew proposti. Aħna bħala PPE għana poġġaw kompromess A, il-għalix namnu li din l-inizjattiva hija importanti u għanda tinata l-appoċ tagħna nistgħu naqblu anki ma' kompromess ċe. Iżda sfortunatament ma nistgħux naqblu ma' kompromess B. Il għaliex li tagħti iżjed flus għal analizi illi m'hemmx bżonn tkun ħela ħara ta' flus. Għana irridu nizguraw il-ħidma korretta tal-aġenziji tagħna naslu għalija u għal-dastant nappoġġaw l-emendi kollha illi twassal għal dan. Neħtieġu nappoġġaw il-programmi kollha illi favorixxu il-ħolqien ta' impigi u xogħol Kena diskussjoni jibawna unek, fost li xeddu rapporter, iżda dwar il-proġetti pilota, aħna naqblu illi għandu jkun hemm pakkett wieħed u issa kull grupp ser jkun qiegħed jagħżel il-favorit. Il-problema tagħna huwa kompromess ċe u l-komplement nistgħu naqblu miegħu. Thank you, Shin für S&D, Georgi Pirinski, ist nicht da, vertreten durch Jutta Steinrück. Mela, Signora Steinwerk, issa ta' t-tkallem, Iva jena nistan. fil osor ferm il-rapport għamel punti il l-estendi fil fatum u maċajr anki dwar il-linja proposta mill-Kunsell. Minu nifsu dan mhux aċċettabbli u irresponsabbli mill tal-trattament ta' situazzjoni tal-Istati membri għal stant għanna budget restrittiv għal kommissjoni u l-SND ħarġu ħriġna b'serje ta' emendi waħda ġida kontra l qasfost t zazah għanna bżon ta' investiment fil-mizuri ta' Mpiek issa dwar il- proġetti pilota. Il-kategorizzazzjoni tal-proġetti nistaw naċċettawa iżda l-ġlieda kontra l fari fost it-tfal hija importanti l-garanzija ta' tfal aħna naċċettawa biħġarna. Nittamaw il-gruppi l-oħra jistgħu jagħmlu dan l Ulrike jessek joġbok. Grazzi, suħadu, Fil-rigward tal-grupp tijaj, la bozz ta' budget miex federazzjoni tajba. Il-programm ta' kommissjoni konsidra l-programm finanzjarju multianwali u juża flessibilità li hija parti minn dan fil-fatt huwa budget li hija appoġġjat kabbir hekk għandna narawha u jipromuovi l-integrazzjoni tal-miliet illi huma fattibli. Il-qat u għat fost iż-żaza fin-nofsinhar tal-Ewropa b'mod partikolari hija xi ħaġa li nisimgħu ħafna d-gergi dwarha u billi nkomplu nippumpjaw il-flus sejjer jiġri. Għandna bżonn ta' riformi seri. Irridu nagħtu titwila l-impatt tal-euro fil-fatt fil-fatt smajn l-Honorable Stiglitz bil-raġunament ta' twaħil fl-euro irridu naraw il-proposti tal-Kumitat dwar il-ħlasijiet u l-appropriazzjonijiet tal-Kumitat. Il-proposta tal-Kommissjoni tfisser li sena diħla mus se jkonna flessibilta għal stant ħajkonna nsidu il-finanzjamenti. Banda flus li ħajittieħdu minn binadi oħra. U għal stant fil-fat il-lista tagħna sejra tirrifletti dawn il-punti li kif spjegajt. Fisem l-għalt kelli s-Sinjura Hawken li mhix prezenti, għal stant fissam l-Gwe Patrick Lahirek li mhux preżenti l-lanqas fissam il-ħodżol Tamax Mashevich mhux preżenti lanqas. Iva, nixtieq nikkummenta l darbohra fuq l-inizjattiva xogħol ta' Zaza li kienet eh, inizjattiva importanti għal dan il-kumitat fil-ġurnata preċedenti u naħseb il kon naqblu illi ma ridux li jkun hemm flus li qed u biex ikunu tnefqu l-flus. Naħseb rridu niċċaraw li hemm bżonn ta' garanziji fuq livell ta' Unjoni Ewropea għal finanzjamenti għal kontinuazzjoni u s-sigurtà għal benefiċjari fil-pajjiżi rispettivi u dan huwa raġuni l-għala għanna pożizzjoni dwaqda san saħħita għal finanzjament tal-inizjattiva tal-Zaza u l-aġġustament tal-proġetti il għaliex bħalma edna ċerta stati membri l-programmi bdew tard u l-assorbiment tal-fondi ħa iżjed ħin mill-li mstennejna u għabbażi ta' dan issa rridu inħarsu lejn xħadem u x'maħademx intejbu il-programmi iżda inżommu xorta waħda d-dej finanzjament u nibatu sinjal ċar mill-Komitatu mill-Parlament il rridu napoġġaw l żgħażagħ fejn hemm tassew rati tal-waħxa ta' għat fost iż-żgħażagħ u din l-emenda hija waħda kruċjali wkoll grazzi. Dankeschön. Die EFDD hat kein Grazie. Sinra Pizzotto, mix edaw. Nandu rappresentanta tal Komissjoni Ewropea. Grazie, ringrazio il comitato tal komiti kollha tagħkom anke l-membri kollha jitkellmu. Aħna wkoll naqblu magħkom għal dak li huwa l-proposti ta' tnaqqis minħat tal-Kunsill u li aħna rixtiequ li nkunu f'pożizzjoni li xorta nimplementaw il-programmi tagħna wara anke brabta ma' l-linji ta' appoġġ u għajnuna. Minna għal-oħra, nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal fatt li il-Kummissjoni Tivalwa l-fat illi il-proposta, la bozza proposta, kienet fasla il-galbu ħafna b'mod bilanċat ħafna u skont il-kalkoli tagħna aħna konna stablixejn mod tajjeb għal dak li huwa l-kapaċità sorbiment. mod partikolari għal istati membri għal dak huwa il-ġestjoni konġunta, shared management. Aħna palissa Dik il-program, periodu ta' programmar 2007 sa' 2013 u dik attuali 2014-2020, aħna nafu li per eżempju il-ħakna l-95% bħala limitu u għal periodu ta' qabel u ma li għanna bżon għal akazzjonijiet ġodda brabta ma dak li aħna tlabna għalihom fil-budget attwali ta' bozz tal-budget ġviri. Aħna narfu il-liva hemm ċertu problemi l-Ewropa dak li huwa tkabbir ta' impjiegi. E, u mhix ħaġa li aħna qegħdin ngħidu kontra għaxejn imma hemm regoli li stati membri qegħdin ibatu biex idaħluha fis-seħ pereżempju dak li huma shared management programs aħna t-naraw sati membri għedin ibatu biex jidaħlu għam daw. Biex ndaħlu iktar appropriazzjonijiet mus se jgħinuna biex insolvu il-problemi li tom semmejtu li huma eh, veri, problemi ta' veru. Eh, eh, dak għal dak inxaqsam il-qat. Ġifiri, nishtiqu nejdu li napoġġaw u ngrazzawkom ta' tħassib ta'kom, ma' mux bil forzi nabżonu proporzjoni ġodda minn dak li jahna daħna diġa fil-bozz l budget eh, Pero mbad mill-ħal oħra, jiva, namlu konna problemi kaj għoddu jnaqsu n neħonna mill-budget minn li diġa eh, kienu oriġinarja għed. Issa, fuq l-evaluazzjoni, jekk aħna mus sendaħlu iktar allokazzjonijiet ta' pen, aħna għandna bizzejiet appropriazzjonijiet ta' pagament, payment appropriations. Jiena minix f'pożizzjoni parissa biex eh, nitkellem illum fuq ċertu proporzjonijiet għaliex kif tafu pala parti mill parti mill-MFF il-deċiżjoni fil-regolament u għalli jaqa taħt il-midterm review tal mm, affas multjanwali u l-Komissjoni għadha ma ħadix pożizzjoni fuq għadim fuq il-midterm review ġviri. Dan għandu jiġri fil-jiem li ġejjin, imma l-issa ma nif pozizjoni li najdilkom il-fema tal-Komissjoni f'dar rigward. Ovvjament, EAA u importanti ħafna lina, evalwajna li e nħossu li tassew tal-frott u allura l-evalwazzjoni hija xi ħaġa pożittiva ferm Iżda, eh, importanti ħafna, iżda jekk nġu biex nżidu dawn l approvazzjonijiet l-2017, jien ma nistax intikom evalwazzjoni unika għaliex il-Kommissjoni ma taċ il-pożizzjoni tagħha. Żewġ punti oħrajn xtieq niġdukom l-attenzjoni lih huwa l programm Easy fejn il-Kommissjoni jagħmlu għażla fil-baġġett tal-2017 li nerġgħu nibilanċaw il- punti pozittivi differenti il-diskussjoni tal-microfinance fejn aħna rajna tiġiet iktar urġenti minn iktar minn dik li xejra tal-progress u allura fil-fatt għalhekk kien hemm tnaqqis minn tal-progress. U hemm emenda fil-fatt illi biex inżidu l-approvazzjoni minn tal-progress u napprezzaw għal darbohra l-appoġġ. Meta nqablu mal-nimsu massimu ma nsawx nibottaw aktar mill Mizzawċ naħat, ġivida ċidejna li nifukaw l-iktar fuq il-mikrofinanzi għalli hemmhekk kien hemm iktar domanda. Issa fuq l-Aġenzija kif tafu aħna marbuti minn komunikazzjoni tal komissjoni mill-2013 dwar ir rizorsi mod partikolari il- ehm, postiet għax-xogħol għall-aġenziji, ġifieri ovvjament il-pożizzjoni tagħna ma tax tkun waħda li ħadd appoġġaw mill-mendi minkejja li għana nifmu li ħtiġijiet tagħkom li l-Aġenzija wkoll qegħdin batu xogħol tagħhom. il komissjoni però bħala pożizzjoni hija waħda tal-li taq taħt il-2013 Jahna marbuta bat tal-postijiet tax-xogħol b'5% meta mqabla mal-sezzjonijiet oħrajn. Issa jiena ma rajċ eh, biex nonlaq il-kompromess li intom qed titkellmu dwaru, jiġifieri ma sax nikkommenta, ma bħala komment ġenerali nista' biss ngħid illi għaddu ma l-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħejja intom irċevejtu pożizzjoni uffiċjali minnħata l-Kommissjoni diġà fuq l-lista illi ġiet sottomessa l-inna, sottomessa l-inna. Eh, għal dak li sugu aħna nistaw nappoġġaw il-proposti li saru iżda b'ħafna każijiet evalwazzjoni tagħna hija li dawn l-azzjonijiet li jette proponu ukoll jistgħu jiġu appoġġati taħt regoli eżistenti bażiċi jiġifieri dawn il-proġetti pilota għalina ħajkun diffiċli ħafna biex nimplementaw għaliex jistgħu jkoll ikunu implementati u appoġġati f'kull każ. Grazzi. Grazie tassew. Thomas Mann. Dejjem nara qed jiġri fuq il-Parlament Ewropew, għandna web streams pereżempju. Nittama li l-persuni fl-iskejjer qed jisimgħuna u jagħtu każna dawk illi qegħdin iwaqfu li l-Ewropa tkun ħaġa waħda biex jqoddu jiparlaw sabiħ, jafu jamlu, imma mbagħad fil-verità bneġu għal-konkret un bat jgħidu le ma nix flejjes ma nawar ħag ma nistaw namlu xej. Ekkon ħadu l-affarijiet kif inhuma. Dan il-dibattitu u eżempju tajjeb ħafna ta' dan grupp u jħed biss qalu li ma rridux naqis. Jiena nista' biss nappoġġa lilek fuq il-kompromess Imma l-Komitat tal-Budget sa jaqblu dikki biċċa. Aħna tu l-fema tagħna ma ma jisaw jinjorawha l-opinjoni tagħna. Ġifiri din ngħidu mill-bidu net illi l-aspetti kollha tal-pożizzjoni tagħna huma tali li aħna nqisu l-impjieg, il-miżuri soċjali, t-kabbir. aħna rridu jkollna bizzejet flus u fil-prinċipju Jean-Claude Juncker u Komissjoni ikunu magħna. Ma jistax ikun illi waqfuna milli r riżultati, jina naqbel miegħek biss għandek la poċċeħ tiegħi nittaba li issa wara f'sinar ħajkonna maġġoranza ċara għal dan ir-rapport. Grazzi xi ħadd ieħor? Le, sewwa wisq. Ħanikkomment fuq tliet punti mela. Il-bira kena diskussjoni fuq il-budget għal għat fost il żaza li tnaqqas minn nofs, bażikament qataħ minn nofs. Ma jagħmel sens ta' xej. Ma jistax ikun. Għax jina minnis persuna li nifhem wis fil-budget se kolli ngħid, mhux mhux espert ta' u jina diskussjoni tal-budget no bodo. U l-affarijiet ma nbidlux illum hawnhekk, iżda Jina għandi sens komun sa ċertu punt u l-MFF l-ideja hija illi inti kollok inizjattivi illi jiġġebdu mal-periodu kollu. Maħna nafu li ħafna programmi jihdu l il-linji budgetari skont it-kabbir ma' snin. Allura rridu norri li jem kontinuità sa l-aħħar net. Anke kikber il-linji budġetarji tagħhom, li kan qogħdu ngħidu sal-Ministra ħannaqsu bin-nofs il-budget ta' fost iż-żaza eh, jew vigi għaż-żaza. Aħna baqgħu diġà mill-bidu qabel ma bdejna sinjal ħażin ħafna fuq sostenibilità tal-programmi. U anki biex ikun hemm finanzi ġenerali, mhux għalfejn tkun xi espert hawnhekk tiżgħod sens kemm biex tifhem għadi. Jiġifieri, aħna deċidejna li aħna għada tara ħad tkun illi dan il-budget, l-linja budgetarja għandha jkollha l-istess ammont li kella fl-2015 allokat eh, allokati u dak li għalta basman u importanti ħafna u kol. Ma nix, ma nistawx naqbdu nieħdu deċiżjoni l-lum għarrof sinar naqtawa minissa. Irridu naraw illi ikonem laqat ma l-Skajer, rapporter fil-Kumitat tal-Budget biex namlu għacċara lilu which in which il-sentimenti tagħna, kif inħossuna. Fuq l-inklużjoni għal faqar irridu finanzi illi ħajperpetuna li nagħmlu xogħolna. Għandna bżonn iktar Ewropa hawnhekk. Thomas ma għandu raġun 100%. Ritnejt l-Lorli Rike. Inti ma s-sor stiklit inti tittider. Titkun fuq qoddim. Qed jgħid l-Ewropa ma se taħdem. Ewropa jgħid tgħidha di. Għandna bżonn iktar strumenti fuq livell Ewropew. Jiena ngħid iktar demokrazija, hemm min jgħid iktar gvernanza. Ma naqblux fuq kif hux fatta. Anke l-munita mhux biżejjed kull min kien involut fil-dibattitu, dawn il-dibattiti jaf tagħna kollu, issa ma tistax taqbad tiġi lura tajt. Mm, isma l-ewro mux qed mela jgħan naqsu il budget tal- mpik fost iż-żaza. Le, ma jistax ikun, ma jistax naċċettar jien din din dan dan dan il-konċett jien. L-Ewropa, n-nies iktar u iktar ċittadini qed jagħtulna darna kull ma jmur għax aħna qegħdin wedu affarijiet li mux mhux n nimplementawhom. U permess ta' dan il-budget mux mhux n-wedu dak li qed wedu. Mux qed nagħdu minn klima l fatti Aħna f'din istituzzjoni irridu nġildu biex nittamaw illi għalmenu nirbħuwa. U votaw għara f-senar. Eh, fit-tlieta. Le, fl-erba u nofs, skużawni, fl-erba u nofs. Mela, regoli ċivili fuq il-robotics. Punt sitta. Sira kosher. Mux edha unek dal-ħodu. ġifin problema. Let's get Eja naqbżu għal-punt li jmiss, mbagħad forsi Nisra Bowlin tiġi Imma, supposta tħossi il-rapport li jmiss, għaz għaz għaz għaz għaz għaz għaz persi għaz għaz Kollega, Iva. Nima se taċ tiġi. Xaħan nitkellem fis sewa għal li hija navigazzjoni interna. Ġvijek, ħadd ma jobjezzjona, joġezzjona, mela. L-Important Reporter sa għu suppost, sur Balax. Fuq il-sujġet suġġett robotik su kod, suppost kellha tkun hawn kif waħat fikun infloka. Ija, ma pot numru seba ħan ħan ħan ħan nidiskuti qabel numru sitta. Għax il-reporter mux jgħataw għadu ġej. Tajjeb għalikom, Sir McIntyre, Sir McIntyre. Jina sepp illi edin naġru naqrax ġiġa l-10 Ma suppost ħankunu qegħdin iddiskutu id-diskussjoni fuq il-budget. Imbagħad il-robotik suppost kien ħajġi diskuss fil-10 Ġi naħseb mhux sewi li għajti li għadu ma wasaġ għax għadu mus suppost jaf li qed ikun Also, dass diese Briten immer bremsen müssen, das ist unglaublich. Iva, maħna dejjem għandna dil-problema Għabbal l id e, din irridu nirranġawa darbal l-dejjem. Nistaw nifrankaw il-ħin, nistaw nipruvaw illi b'ximmod nduru l-agenda eh, nistaw nifu ħames minuti jifem imma forsi safra tanċa ħat jista' jisibu da jkontattjaħ ċabillu jirriġi jiġi. Mela ħanidu ħames minuti.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 Nasa għandu għal David Kaza. Iva, suppost bejna fit-10 għadiet għonek fil-10 kwart. Ekku. Imma jiena minn fil-laqta koordinaturi niprofa meċi naqra jekk kulħadd jaġixi eh, sew u jimxi mal-ħin. Kun nistgħu nduru iktar, nduru l-għanju aktar malar. Mela, regoli ċivili fuq ir-robotika. Rapporter. Grazie jiena ġejt ħames kmini, kmieni meta mqabbel mal fjanijiet li kellna. Għamilt l-isforz jiena dejjem nipprova nkun fil-ħin. Nixtieq ngħid l-għodwa tajba lil kulħadd, nitama li kol kelkom tala tajba. Is-suġġett tal-lum li jiena deċidejt li neżamina huwa suġġett pjuttost kurjuż. Għax aħna qegħdin il-bot mir-realtà tas-suġġett għax inti meta taqra s-sostanza tgħid dawn huma affarijiet strambi, imma fil-verità huma waħda mill-iktar suġġetti importanti l ġejjini tana, Ir-robotika diġà hija xi importanti ħafna għal prezenti tagħna sa wara. Jiena naħseb illi il-Kumitat Responsabbli tal-affarijiet, Kumitat responsabbli tal affarijiet komitat tal affarijiet Legali, mhux neċessarjament kien ħajkunu jistgħu jagħmlu l-istess tip ta' xogħol. U li huwa meħtieġ u naħseb għandna bżonn rapport komprensiv li jkopri l-angoli kollha dan huwa rapport li rajna. Hemm ħafna aspetti hawnhekk involuti jien responsabbli għal naħa tal-impjieg l-allat. Jien responsabilità tiegħi huwa li naraw illi li nistgħu nagħmlu proposti skont il-bżonn u hemm ħames punti li jena sħat fuqhom. Hemm tlieta li jena sħat fuqhom mod partikolari eh, li huma ta' importanza kbira. Dan huma tliet punti li jridu nifikaw fuqhom mill-lat ta' impik. Mela, l-ewwel nint il-kompetittività ta' ħaddiema il-ħaddima kif jistaw jgħinu n-nis mill-li u muġiħdu postom. Il-robotika għandha tkun hemmhekk biex tgħin in-nies biex dawn isiru ħaddima aħjar. Ma nix għax noqogħdu nitkellmu fuq li nisostituixxu n-nies jew li konna superhuman, superhumans. U minnu li forsi l jistaw jisiru iktar aqlin, iktar bravi, E, iktar kapaċi fizikament jekk inti pereżempju il xaħat ittieħ it it artificiali jista' jsir iktar saħtu fil-verità, dawn huma affarijiet li jridu nindirizzaw. Jekk inti għandek persuni b'eżempju b'diżabilità li jistgħu jużaw ir-robotika, e, bħalissa huma fi żvantaġġ u forsi r-robotika tista' tgħinhom fil-ġejjini biex ikunu f'pożizzjoni iktar b'saħħithom anki ktar b'saħħetha minn persuni minn għar disabilta, aħna neħtieġu illi nindirizzawhom dawn il-kwistjonijiet. Kwistjoni oħra li se tkun ta' importanza u ta' rilevanza lina. Huwa jekk ir-robotika fil-ġejjin jista' jagħmel kontribut fil-qasam fejn il-xogħol qed jintilef. Ir-robotika tista' toħloq xogħol ġdid u għateddit għal xogħol u impiegi jista' jtellef in-nies minn xogħolhom. Da ħaj wieħed ħaj patti għal ieħor, element jista' jpatti għal ieħor forsi. Ħafna nies jibżaw, jibżaw mill-magni, jibżaw mill-affarijiet awtomatiċi li jsiru awtomatiċi. Għaw min jibżaw li ħajtlef xogħlu jina rajt ħafna studji u l studi kollha juru li m'hemmx għal xi xbeħed joqgħod jibża' li xogħol ser ser jinħolo pal riżultat tal-robotika. U fl-aħħar mill-aħħar dawn u għali għal xogħol eh, li jkun ħajja meta jpa xogħol li tkun tlift forsi minħabba robotika. Allura waħed jpatti għal ieħor. L-interess tal-leġislazzjoni soċjali aħna neħtieġu illi ikonna miżuri illi ser jagħmlu tajjeb għat-telf tax-xogħol. Ir-robotika tista' tiswa l-flus, iż jista' jkun maġġel, ovvjament ħajkun hemm min jitlef ix-xogħol tiegħu. Iżda dan huwa qasam fejn nistgħu innaqsu dan il-fenomenu Fl-abbozz tiegħi ħafna nisit jitkellmu fuq edukazzjoni, fuq it-taħriġ, u aħna rridu nqajmu rawmu kuxjenza fost in-nies fuq xini robotika ta' xi tfisser, serġi miegħu palampat. impatt. U nappoġġa il-komment li sar paragrafu numru wieħed, aħna sab xejna li irridu illi naraw jekk il-robotika tista' tkun ta' vantaġġ għalina mux nitkellem fuq il-films eh, sci-fi, eh, jina dawn ħobbom ovvjament, u naħseb il-kollegi kollha raw dawn rambo films fejn dawn ir-robots eh, jisaw jikontribuxxu għal ħajja ħjar li jakom da aktar faċli, per eżempju, ċertu xogħol ikun iktar faċli biex isir, isir, grazzi robots u naħseb li dan huwa triq linja hija triq jana naqbdu. Aħna rridu niddeċiedu fuq kif u frattan istqarna nmexxu l-qudiem politikament f'dan il-kwistjonijiet. U ħafna responsabilta unik involuta. Grazzi. Grazzi għak. Fissam l-essendi, Sur Balas. Grazzi, Sur President. Grazzi. Jiena nishtiq ringrazzja l rapporter Kaza għal xogħol li sar u l-labos opinjoni eh, li għanna l-lum. Iħna qed nitkellmu fuq il- Meta nitkellmu fuq il unsemmu il-responsabilità ċivili tar-robots ta' hekk il-elementi kollha li huma importanti ħafna fuq il-konsegwenza soċjali u robotizzazzjoni u dan kif jandu jiġi trattat l-integrazzjoni li mhix daqshekk faċli. Aħna irridu illi li konna perspettiva ħafna iktar wisa u iktar fil fond biex nibdew dan id-dibattitu minn issa. Jiena naqli naqbel ħafna fuq is-sur kozza fuq il-sfidi e, jiena mhux qasek ottimista, pereżempju jiena naraw id-drones li jġibu lkom il- iwaslulkom il-pakketti, il-karozzi minar xufira, il-xarabank bla xufir. E, aħna dawn huma affarijiet li qegħdin naraw willum il-ġurnata li jiġru, qed jiġu fuq il-livell ta' esperiment u mhux biss anki fuq il-livell kommerċjali u anki dak li huma studju ta' impatt fuq l-impjeg huwa eh, kontroversjali għaliex xaħut minn huwa ta' katastrofi siħa għaliex xtan jista' jwassal għal ammont kbir ta' nies jitilfu xogħolhom biex jieħdu posthom din is-sistemi awtomatizzati Eh, minnaħa l-oħra għandi għandek studi oħrajn li jgħidu li mhux daqshekk jippanikjaw eh, qed jippanikjaw għaliex ikun hemm min joħloq xogħol ieħor biex ipatti. Però aħna rridu naraw kif eh, l-insibu dan il-bilanċ jekk l-Europotizzazzjoni tista' tista' tkompli twizen u mhux ix-xekkel il-progress tas-soċjetà fil-qasam ta' impjieg aħna rridu naraw l-impjegi kollha li huma marbuta ma' robotizzazzjoni xinu ma' definizzjoni ta' robotizzazzjoni din importanti ħafna għaliex għaliex meta aħna nitkellmu fuq robotizzazzjoni meta aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq id-diġitalizzazzjoni, qed nitkellmu fuq ir-rol tal-computers. Hija l-istess ħaġa mm, u differenti, sistema automatizzata u robot, jew indu bżonn eh, eh, intelligenza artificiali, iġifiri intelligenza artificiali, ġifiri, ma zawx punti li rridu nħarsu li. Il-kwistjoni kolla hija marbuta ma eh, sfidi ta' robotizzazzjoni dak li huwa il-lat komplementarja ta' robotizzazzjoni li huwa fil-lat mediku, per eżempju. Di xi ħaġa li jena nifikaw fuqhom, ma aħna identifikaw eżatt xinu ma definizzjonijiet. Aħna irridu nitkellmu għalmenu fuq il-problema l-inni problematiċi mhux neċessarjament is-soluzzjonijiet, imma għalmenu naraw sa tpeċi huma l-isfidi ta' taxxa u ta' sikurità soċjali illi huwa marbuta mal-robotika eh, li qed tkun partik minn ħajjitna kull majmur, għalix għaliex eh, aħna naħseb illi nistgħu hemmhekk nifhmu aktar. fissem DCR Helga Stevens kjoġoba, jew Andrea McIntyre fil-kas. Grazzi, President. Etnet nitkellem fissem il-shadow tana, Helga Stevens, jiddispjaċija li ma tistax tiġi għawellum, fissima nishti nuri kem etnifraħ u biex nappoġġja l-opinjoni dil-opinjoni. Invenzjoni ġodda u progress tekniku iġib miegħu kemm teddidiet kif ukoll opportunitajiet uniku hija kwistjoni dwar kif nistgħu e, nibbenefikaw li jkollna eh, ir-robotika li tgħin lin-nies f'verjetà ta', ta mezzi differenti fl-industrija u fil-xogħol ta' fil-fabrika naħseb illi huwa amuri illi nistgħu nżidu il-protattività tagħna u l-kompetitività tagħna u tajjejn fl-impjiegi. Ġifieri, membri tal kumitat marru f'Marzu li għadda San Francisco u hemmhekk raw mal kif il-robots u l-bnedmin jaħdmu flimkien. Allura huma hemmhekk daħlu eh, ir-robotika fl-2012 fil-warehouses tagħhom u il-produttività tagħhom b'mod ġenerali żdiedet, imma l-Amazon iżjed minn min irduppjat il-ħaddiema tagħha u l-personal tagħha u mhux naqset, jiġri l-Amazon hawnhekk tejbet ix-xogħol tagħha waqt li l robots ħadu ix-xogħol mundan dak li iktar idejqek ta' twassil, ta' merkanzija, ecc. Allura dan huwa mod effiċjenti kif il-ħaddim uman u r-robot jistgħu jaħdmu flimkien. Fir-Renju Unit fil-West Midlands aħna għandna il-Jacket Land Rover u hemmhekk huma għandhom huma investew madwar 10 biljun euro f'teknoloġija f'dal aħħar 10 snin u huma dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-linja tal-karozzi l-iktar produttivi fil-pajjiż. Allura kull ħaddiem li jaħdem fil-merkanzija eh, jiġġenera madwar 100.000 lira sterlina valur miżjut u l-valur tagħhom żdied b'35% eh, f'ħames snin li hija doppju tal-medja tal nazzjonali tal-Renju Unit. Allura fil-Renju Unit produttività hija waħda mill-problemi li għandna hemmhekk. U allura da qed juri li l-robotika iżid lat ta' impjiegi. Iġifieri bl-istess mod kif is-suq waħdin waħdini qed jagħti sfidi <coughs> aħna għanna u kemm opportunitajiet u teddit ma nix nibżaw mill-bidla, mil, għanna nadattaw u nibdlu il-mod ta' xogħol tagħna u nkomplu nipproteġu lil ħaddiema ma nemmen li nistgħu eh, nivvintaw u nħolqu iżjed eh, xogħlijiet u impjiegi ta' livell ola billi nħadnu l-aspett ta' robotika. Grazzi ħafna. Nixtieq nagħmel kumment l-istadju edin netkenmu fuq il konsegwenzi ekonomiċi tal-industrija f'dak il-każ nagħmlu nafsija biex naħdmu fuq dan, jew qed nitkellmu fuq id-dritt ċivili. Naħseb dan hu dal jadni kifett għadni li għanna namlu u nishtiq li rapportez test għanna jizom huma ta' suġġett inkella jina ovvjament nishtiq li namlu dan sewa fil-Bratislava kellna opportunitajiet differenti fil-riżultat ta' industrija fuq il-suġġett ta' fuq is-suġġett dan, ejja nitkellmu fuq il-konsekwenzi ta' dritt ċivili ta' robotika kjoġobkom. U issa jmiss il-Merlin Hankin kjoġbok. Grazzi ħafna ċer. Anka jien nixtieq nirringrazzja li sur koxa tal-abbozz ta' opinjoni tiegħu. Naħseb semma diversi kwistjonijiet li huma ta' importanza enormi u ta' interess għal dal-komitat fuq fuq eh, robotika u l-effett soċjali tiegħu fuq il-qatt, fuq l-edukazzjoni, eċċetra, jiena stess għandi qatt ta' tħassib nixtieq insemmi, jiena kuntenta ħafna il-sinjura rapporter ħarġel dan il-rapport ta' inizjattiva għax huwa iż-żmien propizju li aħna nitkellmu fuq l-intelligenza artifiċjali l-AI e, u l-konsekwenzi tagħha fuq is-suq tax-xogħol fuq ir-robotika u l-AI. Fuq skala limitata ir-robotika tgħinna ħafna. Jiena naħseb il-mistoqsija prinċipali hi dwar fi żmien meta sejdaw il-robot se jkunu prezenti fuq skala kbirek dawn u se jeffettwaw il-ħaddiema jew le, jew l-ekonomija, iva jew le. Il-verità hi li il-qatt jekk aħna nieħdu din l-idea katastrofika ta' 40% ta' impjiegi li ħajintelfu, li ħajintelfu, il-qatt ma jeffettwax biss il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema u tan-nies imma jeffettwa l-ekonomija sa fejn naf tajt il-kellima il-robot, il-robots ma jixtru xej u ma n-nies li jridu jixtru l-affarijiet, jikkunsmaw l-affarijiet u allura r-rot ekonomika d-dur, allura ħna rridu nitkellmu ek fuq l-AI, fuq il-robotika, dan irrid isir flimkien ma l-imsieħba kollha interessati. In-nies tan-negozju żgur għandhom ikunu abbord f'din id-diskussjoni għax dejjem ikun hemm it tentazzjoni ovvjament li ninvestu iżjed f'din it-tip ta' innovazzjoni billi naħsbu eh, sam neħirna, sa tarfem neħirna. Imma aħna nafu li fuq meda ta' żmien twil kulħadd jista' jitlef minn din ħaġa. Mistoqsija waħda partikolari u jina naħseb diħan id-diskutuha fl-imkien ma' rapporter tagħna ma' Sur Koxa u għadwa din l-idea li noħorġu bċerti restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq ċerti f'ċerti kampijiet. Minix daqse konvinta li din tista' taħdem fil-fatt. Għax din tista' taħdem fuq medda ta' żmien qasir ħafna imma il-verità hi li fuq meta ta' żmien twil wieħed isib biex e, idur magħha il ħaġa Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi l-onorevoli membru li jmiss. Grazzi ħafna. Grazzi sur koxa tal-li tajtna dan il-test. Di la post opinjoni naħseb dan huwa suġġett li jekk narawh minn min, mill-punt di vista tal-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali u ovvjament aħna rridu nieħdu l-pożizzjoni tajba meta niġu għal affarijiet soċjali l-Ammozzan l-Amazon nirreferu għalih imma oġġenament daw kellhom din l-idea utopika imma l-affarijiet daru forsi qed nitkellmu fuq daw is-superumani li nistgħu noħolqu imma l-AI hija l-punt tat-tluq għax għandek l-AI li tintuża minn daw il-magni u għandek il-bniedem li juża l-intelligenza umana tiegħu. Allura hawnhekk għandek din it-taħlita. Dawn huma kwistjoni min kwistjonijiet min se jipparteċipa fir-razzjonalizzazzjoni, sa fejn naslu u kif sa naraw din l-organizzazzjoni reali li tamina possibli għal iktar produttività, per eżempju fil-bini fil ta' karozzi, kif u l-izviluppi ta' salarji. E allura mistoqsija hija xemi preparat meta niġu għal protezzjoni soċjali għal ħaddiema impjegaturi mill-Ġermanja għalu li bid-digitalizzazzjoni aħjar b'mod radikali rridu naqsu ir-regolamenti ta' ħinijiet tas-sijat ta' xogħol u morru li in mir regoli li għanna fl-Unjoni Ewropea li kollox li jirġa jiġi konsidrat lu ma nibżon iktar din il-protezzjoni xini il-parti tal-flessibilità f'da kollu flessibilità tal-drittijiet tal-bniedem jien naħseb li hemm ħafna xogħol d-diemna li hemm bżonn nindirizzaw. Hemm ħafna kwistjonijiet li rridu niddiskutaw. Jina favur kompletament fil-mija, biex intejbu niperfezzjonaw ix-xogħol imma eh, Na, li noqodu nejdu li din dan kollu jfisser aħbar tajba u li m'hemm xej ħażin naħseb eh, għandna bżonn nikkonsidraw fejn ħajkunu l-aħbarijiet ħżiena il-frott per eżempju ta' digitizzazzjoni fuq l-internet jiena eh, kontenta li hemm fil-paragrafu tlieta dan il-punt għax iridu niddiskutu sa' kemm fuq il-kwistjoni ta' inklużjoni u li nifmu il-bnedmin, speċjalment meta niġu fuq bnedmin b'dizabiltajiet u dwar kif huma u koll jistaw jiġu mejjuna meta nikkonsidraw l-esklużjoni parzjali jew totali tagħhom mis-suq tax-xogħol. U nieħu gost li nkomplu naħdmu fuq din l-opinjoni. Grazzi fisem il-ħodor Terri Lanka. Sur ċer, grazzi ħafna lill rapporter tal-li ta' dan il-punt ta' tluq għal dan diskussjoni u anke jibti permettu marriċ nidħol ħafna fil-diskussjoni filosofiċi marbuta ma' da' suġġett kollu kemmu jina nixtieq ukoll nagħmel komment. Għax jina nħoss li aħna lkoll nifmu li ħajkun hemm żviluppi u tibdil massiċċu f'dak li għandu xaqsam ma' digitalizzazzjoni u ma' l-avvent tal-AI kif imsemmi qabel, allura l-mistoqsija hija nemmen li fl-aħħar ta' ġurnata rridu nwieġbu, irridu nagħmlu dat tibdil jew jew le inħallu s-suq waħdu jew forzi esterni ikunu dawk li jiffurmaw di tranzizjoni din il-bidla. Naħseb bħala l-Komitat ta' impiegu għaffajt soċjali li jidun nieħdu pożizzjoni li nkunu waqtna l-atturi prinċipali li nintervjenu fuq daw il-punti u minkejja l-opportunitajiet u l-potenzjal kbir li daw l-iżviluppi għandhom naħseb jidun nħarsu lejn il-fatt fuq l-effett li jkollna fuq is-suq tax-xogħol u li fuq din il-mistoqsija ħarija li rridu nwieġbu dwar igwaljanza fis-soċjetà tagħna u kwalità tal-istil ta' ħajja tagħna u aħna rajna li automatizzazzjoni iva ġabet effetti soċjali massivi negattivi u kwalità differenti fis soċjetà l żgur rridu inħarsu lejn dan u rridu nkunu kritiċi ħafna dwar x'tipi ta' impatti dan jista' jkollu ma naħseb fuq it-tieni punt importanti dwar kwistjoni dwar fil-fatt il-bniedem il-ġisem uman u r-robot jista' jaħdmu flimkien. U l-kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni biex bekkin jekk in-nies jużaw implants u protezis ma, ma diskriminazzjoni, ma fil-fat li n-nis ma jiddeċidu ma jużawx dan il-possibiltajiet u ma jkunux ma jiġux diskriminati kontra tagħhom. Għax jina nem jekk ikun hemm tekn possibiltajiet teknoloġiċi ma nisforzaw il-ħadd li jużhom. U għom nazla biex jiddeċidu kif jixtiequ jgħixu u x-possibiltajiet għandhom jubżaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal l-onorevoli Begin imma miex edha hawnhekk. M'għandix iżjed ismijiet għall INF. Allura nisimgħu mill-kollega tagħna kallima ma nimis. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ċer. Mela, kull mandi komment qasir x'namel f'dan id-dibattitu għax fi għax ir-robotika u automatizzazzjoni huma fenomeni li huma atturi ta' bidla kbira fis-soċjetà tagħna li jservu ta' sfida kbira lina. Nitkellmu fuq e, karozzi li jinsaqu waħidhom, drones li jintaz li jintużaw biex iwaslu pizzet sali għalanna u prodotti oħra qed nitkellmu fuq eh, robots eh, domestiċi illi jgħinu pereżempju l-anzjani jew li jistgħu jibdlu il-ħajja ta' nies b'diżabiltajiet qed nitkellmu fuq il-prosthetics, qed nitkellmu fuq remote monitoring u assistenza automatika u dit għajem ħafna mistoqsija fuq eh, assigurazzjoni per eżempju jekk jitwettaq żball minn karozza li timxi waħid li tinsaq waħida. Jekk id-dron tat-tifel u tifla tiegħi jikkawża eh, incident ta' traffiku għax minn ikun qed jisuq Xieġri, Xiġri, min min hu responsabbli legalment jekk xi ħadd juża għadġeċ mediku jew tamir sportiv li jikkawża xi ħsara, allura dan huwa ta' sfida enormi għalina. Għanna daw l-invenzjoni ġodda, teknoloġiji ġodda, li huma wkoll jiffurmaw parti mill-ekonomija maqsuma, allura l darboħra din tikkawża id-dera għall-ewwel darba ta' aspetti legali. Grazzi ħafna Ja, fil Grazzi ħafna. Anke jien nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna għax-xogħol li twettaq Missur Koxa għajjem diversi mistoqsijiet u għamel għat ta' punti b'mod elokwenti. Nirringrazzja l kollegi kollha tiegħi għad diskussjoni li qed isseħħ bħalissa. Dan l-approċċ pożittiv illi jisna edin adottaw f'edin diskussjoni minkejja it-ħassib tagħna u l-problemi potenzjali qegħdin nimmaġinaw xi ħaġa li ma konix qed nitkelmu biżejjed fuqha naħseb jien u ma konsegwenzi serji meta niġu għas-sigur għas-sistemi tagħna ta', sigur ta sigurtà soċjali. Żgur, fuq in-naħa l-waħdas da sar dan il-punt ġa minn kollega tiegħi ċerti figuri perċentuali li se jkun hemm diversi eh, impjiegi li sa jintilfu bħala riżultat. Imma fl-istess ħin platforms ġodda ta' impjiegi se jinħolqu u jagħti lok għal eh, kontratti iktar prekari ta' xogħol. U da kollu jista' jkollu da kollu jista' jkollu effetti eh, seri Fil-fattem dan il-pat bej ġenerazzjonijiet u jekk ikollna tibdil daqshekk eh, wiesa fi żmien da eh, eh, daqshekk limitat, jiena nibża li s-sistemi soċjali tagħna jiġu taħt jiġu taħt pressjoni kera bir-riskju ta' kollas totali. Ħares bislej l-Uber jew oħrajn dawk li għandhom relazzjoni ta' impiegatur u impieg impiegat li huma strambi fuq il-meta ta' żmien twil dawn ma jibbenefikawx il-ħaddiema meta jiġu għal assigurazzjoni jew meta jiġu għal irtirar intitolamenti tal-irtirar rridu naraw inħarsu l-qoddim ħafna fuq din. Grazzi. Grazzi. Dan id-dossier naħseb huwa fost wieħed jew fost l-ewwel illi jiftaħ ira ġdida fil-ambizzjoni tas-soċjetà tagħna. Wara s-soċjetà tagħna li kulħadd jrid jagħmel kollox mod manwali. Imbagħad kellna l-industrializzazzjoni ta' bejħ u bejħ u xiri u issa wasanna għal era, t-telet era fejn ir-raġel jew l-bniedem propjament ser jiġi ċasferit ċolu għal dak tar-robotika magni e, Din għandu kan għandu kemm potenzjali digitali kif ukoll awtomatizzat li jkun trasferit f'algoritm. U din hija xi ħaġa li għalina ġdida, din nitkellmu f'xi ħaġa li aħna ma nifhmux Eh, u rridu eh, eh, nitkellmu malajr fuq, u rridu nibdew diskussjoni mill-aktar fisa, għaliex il-progress qed isir, affarijiet qed javvanzaw. Aħna nispiċċaw ngħaddu għad-dinja tal-AI, intelligenza artificiali. Għallu dun nifmu sew xi konsisti. Il-robotiċi, il-magni, il-sistemi automatiċi, ħolqu sistema li kompletament separata minn bniedem li bniedem għaz bissem bżonnu eh, biex tamel da ċertu xogħol. Il-bniedem musa jkun iktar responsabli għall xogħol tagħhom dan u konċett totalment ġdid. U għallu rajdu naraw jekk iva jew le aħna naċċataw mill issamlu mill-ġurnata li nagħtu dan il-natura legali li dawn il-magni jekk eh, dawn ħajjitqisu bħala supplement xaġa biex jgħinu biex supplementaw il-bniedem, ix-xogħol tal-bniedem jiexu xi ħaġa dipendenti. Aħna nġidu naraw jekk fil-vera ħajju jizit ma' xogħol, jizit ix-xogħol jew nkella jnaqqas mix-xogħol u jkun hemm jitla fix-xogħol. Għadawni kustanijiet kolla, kommissjoni t-tifoka fuq kollu konsegwenzi fuq il bniedem u aħna rridu tassew nixtarlu sew biex naraw jekk fil-fatt ħanaqdu u naċċettaw di bħala personalità legali din kwistjoni din idea ta' mangna separata mill-bniedem. Grazzi. Si, Is-Sur von Tudens. Grazzi President. Grazzi. Kwistjoni tar-robotika hija ħaġa reali fil-ħajja tagħna, ma jiena naħseb li fuq l-argument li għandna llum hemm żewġ idejat. Ir-robotika li tintuża industrija biex iżid il-produttività u tnaqqas l-ispiża tal-produttività, però tnaqqas ukoll l-impjiegi. Pereżempju fil-industrija tal-karozzi hemm problemi enormi, hemm kwistjonijiet fejn Eh, fejn jimbnew il-vetturi fil-karozzi b'dan il-mod bil-użu tal-robotika. Pero jien jizdiedu il-postijiet ta' xogħol ta' dawk li jipprogrammaw ix-xogħol tal-robotika. Imma fl-istessin jintilfu wkoll ċerti impjiegi li huma perikolużi bħal per eżempju il-xol tal-zebba tal-karozza li huwa ta' detriment, imbagħad hemm eh, l-impjiegi ta' persuni diżabbli. Allura b'dan għandna l-ispiża li hija spiża projbittiva għal dawk il-persuni diżabbli li verament għandhom bżonn ir-robotika. Però jrid ikun hum eh, bilanċ fl-użu tar-robotika kemm fis-suq tax-xogħol kif ukoll postijiet oħra da kollu jrid jiġi ġudikat permezz ta' riżultati fil-fatt. Grazzi ħafna. Dan darf ich das Wort der Kommission erteilen, Grazzi, nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissjoni mid-DG Ġustizzja. Grazzi il-kollega tiegħi mhuwiex qiegħu jiena kap ta' dipartiment. Skużani qed jgħid il-President il-kollega tiegħi ma jiflaħx allura kelli niġi jien. kien fil qosur ħafna nishtiq ngħid li l-Kummissjoni tagħti ħafna attenzjoni għal da suġġett fuq il kwistjoni li huwa kamp komplikat ħafna li qed niddiskutu il illum fdal komitat ta'kom. Aħna kuntenti bl-idea ta' dan l-inizjattiva propja fil-istrateġija ta' suqoniku il-Komissjoni saħqet il-kwistjoni ta' responsabilità ċivili eja ngħidu hekk il-ċertezza ta' ta' responsabilità ta' liability hija fil-qalba tal-problema. Allura aħna din naħdmu fuq dan. It-tieni punt li nixtieq nisħaq fuq huwa x'inhiet hawnhekk fil-Kumitat tal-Impjegi huwa li aħna ħloqna minħabba l-iskala enormi ta' il-programma ta' il-problema u ħafna faċċati li għandu dan is-suġġett ħloqna eh, grupp interservizzi fejn parteċipazzjoni wiesa l kunu żguri li aħna għandna l-aspetti kollha koperti mill-mitweġiba tal-Komissjoni. U l-Komissjoni ħabbret fil-strategija tas suq uniku tagħha għal din is-sena li se jkun hemm inizjattiva minnaħa tal-Komissjoni iktar f'dak li għandu x'jasam ma' komunikazzjoni li ħadd iffaċċja dawn il-kwistjonijiet imm iktar tard ikun hemm attivitajiet oħra ta' inizjattivi. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Mela, biex nar r rapporta Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon érdekes. Grazie ħafna, President. Mela, dan kien dibattitu utli u informattiv li ringrazzja lil dawk kollha li kontribwew bl-opinjoni tagħhom. Nasab il-punti kollha li smajt kienu ta' min jikkonsidrawhom interessanti. Dan jew gratajjeb anki għal paper dan il-dokument. Naħseb provajt nafas liktar fuq li dawk il-punti li fl-opinjoni tiegħi huma kruċjali. Għan nipprova nifoka iżjed it-test, nagħmel l-almu tiegħi. biex ninkludi dawn il-punti li smajna l-lum tul id-dibattitu. qegħdin nitkellmu dwar it-telf ta' impjiegi u l-ħolqien ta' ġodda. Mhux tweġiba setativa jew le. Rridu noħolqu tip ta' qafas li jippermetti għal punti li ġundirizzati bl-aħjar mod possibbli. Jiena ħerqana l-kumplament tal-kontributi ta'kom, grazzi. Grazzi lilek. Issa. smajt ħafna punti li għazbis konom xasmu mat titlu tal-rapport. Nasab dan ifisser li għanna bżon id-diskutu il-robotika, il-robotika, digitalizzazzjoni, rivoluzzjoni industriali ġdida, għajdira li trid. L-industrija digitali, eccetera. Pala komitat għanna l-ħidma anke fuq is-digitalizzazzjoni u nistidan id kollha li huma għanin jitkellmu dwar dan. Għalla ta' 27 ta' settembru, il-laqa li jmiss wara nofsinhar. Ikon ta' pjaċiri li narakom hemmhekk sabiex niddiskutu l-aspetti b'dan l-istess livell ta' entużjażmu. Naħseb id-dibattitu huwa l-ewwel pass diffiċli tevalwa eżattament il-bżonn regolatorju illi ħajjimxi ma' l-iżviluppi teknoloġiċi li ħajkonna fil-xhur u snin li ġejjin. Nixxi nirringrazzjakom il-kol għal darbu, ħarana ngħaddu issa għal punt seba' ir-rikonoxximent tal-kwalifiċi professjonali fin navigazzjoni interna. Sinjura Boylan, mux hawnhekk, Nikolas għandek il-mikrofonu. Iva, grazzi, Sur President. Qed nitkellem fisem Lynn Boylan. Illi ma taċċa tattendi l-lum raġunijiet personali u għal dan għal din ir-raġuni fil-fatt tibgħat l skużi tagħha. Għan nipprova nagħti taqsira tal-punti prinċipali nixtieq nisma' anke il-shadows mill-gruppi u l-kollegi li ħatmu fuq ir-rapport u jiena dak li nisma' naddiħ l kollega Lynn Boylan. Bħalma intom il-kol tafu l-Inland Waterways minn għandhom minnhom infushom natura tas-sew Ewropea u ma' networks ta' trasport transkonfinali wara kollox. Dan huwa punt li jeffettwa għatta kbir ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea dawn il- toroq ta' navigazzjoni interni joddu 37.000 km. Ħafna stati membri għandhom. 13 fil-fatt l-stat membru għandhom networks li għadu ma' stati oħrajn. Neħtieġu nkomplu naħdmu fuq dan il-punt. Minħabba lat kbir ta' vantaġġi ta' navigazzjoni. Hemm fil-fatt il- problemi tas-settur. Is-settur stess identifika qatt ta' problemi fosthom l-sfidi demografiċi, il-nuqqas ta' ħaddiema u n-nuqqas ta' ħiliet. Hemm diffikultà ta' rikonoxximent tal-kwalifiċi tal-ħaddiema għal daqstan dan iwassal għal nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati. Għaliex il-kwalifiċi mhux dejjem jiġu rikonoxxuti b'mod reċiproku. Neħtieġu nindirizzaw il-problemi tas-settur billi nkomplu inwaslu għal standards oljin u kondizjonijiet u prassi ta' ħidma adekwati li waslu għal zeda tal-navigazzjoni f'dawn it-toroq. Skulħat jaqbel illi dawn huma essenzjali hemm bosta vantaġġi anki permezz tal-affidabilta u tal-effiċjenza enerġetika fejn naraw anke possibilità ta' espansjoni kbira. Iċ-ċaqliq eh, tat-tabija u l-merkanzija mit-toroq għal toroq tal-ilma huwa proċess illi joħloq impjiegi u proċess li jeħtieġ jiġi appoġġat jina nittama li xienna noħol u anki għafas komuni għal kompetenzi u il-ħiliet tal-ħaddiema fis-settur fuq livell Ewropew li kontribwixxi anke għal titjib tal-mobilità tal-ħaddiema. F'dan l-isforz, punt importanti huwa il-sigurtà komplessiva tal-ekwipaġġ illi jaħdem kemm għal navigazzjoni tal-merkanzja kif ukoll tal-passaġġiera. Nixtiequ għal dastant qafas komuni għal kwalifiċi professjonali b'estensjoni tal-istandards attwali sabiex inżidu l-istandards komplessivi. Il-rapporter tikkonkludi b'żewġ punti fuq dan l-għana u huwa li jkollok sistema integrata għal navigazzjoni interna fl-Europa mingħajr ebda ċezzjoni bl-evitar ta' duplikazzjoni ta' sistemi illi ma jwaslux għal opportunitajiet ugwali għal kulħadd u li jmorru għal istanz kontra l-ispirtu tad-direttiva. aħna irridu nżommu l-standards ta' sigurta għolin u kollezzjonijiet ta' xogħol tajbin fil-waqt li nkunu qegħdin nżidu il-sem ta' trasport fuq dawn it-toroq tal-ilma. Għana nittamaw li l-ħidma tal-Kumitat twassal għal dawn ir-riżultati. Grazzi. Neoklis fil-fatt naddu issa xedaw rapportez. Fistam il-PPE. Sinu kolxer fil-fatt il-mux għawnek Is-Senjur Argentini għall-SND Iva jiena smajt l-intervent tal-kollega l-lat il-musmar fuq rasu dwar l-importanza ta' dbaħir intern għal l-ottimizzar ta' settur li huwa da' stan strateġiku essenzjali l-Europa li trid tkompli tikber Iżda b'mod partikolari għal Ewropa li trid ittejjeb l-standards ta' kwalità tal-ħidma ta' ċerta ħiliet u setturi li ħanna qegħdin nikkonsidraw jiena nixtieq inkompli naħdem mar-rapporter sabiex inwasslu għal xi bidliet u inklużjonijiet fit-test li nista' naqbel mal-biċċa kbira tiegħu. Nixtieq ma dana kollu jiena nisħa hawnhekk. Fuq suġġett politiku illi jiena nemmen illi tista' twassal ħidma eċċellenti. Tal-ewwel sentejn ħafasna uħdimna fuq il-valur strateġiku tal-ħidma ta' kwalità. Il-ħidma ta' kwalità twassala, twassala liha permezz ta' taħriġ illi jafa sa fuq ċerta punti. Fir rigward anki tal-istati membri dan najdu għal li xina nemmen illi Irridu nkomplu naf fuq dan is-suġġett ta' ħriġ ta' kwalità x'ifisser. Ifisser illi l-politika attiva tal-ħidma tagħmilha iżjed effettiva. Il-ftuħ ta' spazju ġodda jfisser anki kontribut ta' titjib tal-performance tal-impriża. Naħseb li rridu nikkonsidraw il-politiċi ta' żvilupp ta' kwalità, rridu politika inklusiva. Irridu li konna diskussjoni politika li rnexxera tikkonvinċi kull wieħed waħda minna u qiegħed dan il-Kumitat f'pożizzjoni li kun nistgħu nbastru anke possibiltajiet ġodda permezz ta' inizjattivi ġodda illa xi sitwazzjoni attwali ma tippermettix wisq il-promozzjoni ta' politika għal xogħol ta' kwalità hawnhekk mhux biss qed nagħmel referenza għal pont ta' tbaħħir nixtieq nagħmel pont ta' komplessiv jekk il-blue economy trid tkun driver importanti għall iżvilupp u din l-ekonomija blu tinkludi anki l-konnessjoni intermodali bi trasport irridu nqedu bħala priorità fl-aġenda politika tagħna taħriġ ta' kwalità u l-omogenizzazzjoni inħeġġeġ hawnhekk l komissjoni li tipposponi din l-agenda bdew min eżagġerat, grazzi. Danke schön für die ECR nun am Jad Bashir. is Bashir al lisja uh, dear Chair, I would like to thank the rapporteur for her work. Grazie, xin ringrazza l rapporteur għal ħidma taħaf u din l-opinjoni dwar ir-rikonoxximent tal-reċiproku tal-ħiliet tal-ħaddiema fin-navigazzjoni interna kien hemm problema tal-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi professjonali u anki ostakli żejda bħal fil-fatt dawn il-rikonoxximent tat taħriġ u l-kwalifiċi edukattivi Aħna rridu nappoġġaw miżuri għal għafas iżjed sempliċi għal simplifikazzjoni u rikonoxximent reċiproku. Jiena inħeġġaġ unek intenni il-klim ta' rapporter illi għanna nizguraw dejjem is-sigurta' fin-navigazzjoni interna iżda rridu nifukaw ukoll fuq dak li qegħdin nippruvaw nilqu aħna. Qegħdin nippruvaw nelbu x-xkiel tas-suq intern u mhux noħolqu xkiel ġdid. Dwar il-proposta tal-emendi tas-Sinjura Boy li sjar għandu tħassib dwar il-proporzjonalità ta' xi mill-emendi fostom emenda numru wieħed. Emenda 11 nixxew niżguraw fiha li ma jkollniex kompetenzi eccessivi dwar xieġri fl-istati membri. Għandi tħassib u kol dwar il- il-blanket conditioning dwar il-korp estern. U kamu ta' ministri fuq CSNI jiena l-darbohra nixtindi ringrazzja l-rapporter għal-ħidma taħħa u nishtiq najt li għanjen naħdmu maħħa u maċċa shadows loħra fuq dan il-fajl. Hmm. Ok. Um, jetzt għaldi dran, da haben wir kein... Grazzi, l għalda issa menx. fil fat l-shadow, Karina mxawnek, li jabġiti mandom shadow lanqas li jennaf Dominik Martin li mux prezenti lanqas. Għaw minn ixti jikkommenta leħat. Mela Dimitris għal ġimu fissa. Mikrofonu. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President, l tajba l-kolħat taħna u kon l-ringrazzjaw l-rapporter u anki rappresentant taħħa Sur Siriotis għal rapport eccellenti u għall-appoċ komplessiv għal din l inizjativa da stant importanti x'qegħdin nagħmlu hawnhekk. Qegħdin nippruvaw insolvu il-problema sal-inugwaljanza bejn it-talba l-fornitura it tarba tinsab fil-punent, il-fornitura tal-ħaddiema tinsab fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant, għadin nipruvaw inneħħu il-xkiel ta' rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi u qegħdin nipruvaw indaħlu ħajja ġdida fis-settur illi jgħat jixxieħ il- l medja ta' min jaħdem f'navigazzjoni interna hija l fuq minn 55 sena għanna ndastant nilqaw il- rapport tal-Kumitat ta'kom għamilna enfasi kbira fuq il-mobilità tal-ħaddiema u naraw illi suġġett tas-sigurtà qiegħed jissaħħaħ permezz ta' ħidma tagħkom tal-Kumitat tax-xogħol u dan għalina huwa ta' pjaċir kbir. Ipprovajna noħolqu proposta li tkun waħda bilanċjata għaliex qed nittrattaw ma' settur illi diġà minnu nnifsu huwa sigur ma narawx inċidenti kbar u stan tipprovajna li l-miżuri tagħna jkunu proporzjonati għall-għaniet li din nippruvaw nilħu. Ma provajniex nippruvaw ħu pejs amministrattiv addizzjonali għall-istati membri u mingħajr rekwiziti sproporzjonati għal ħaddiema kemm għal min jopera fuq dajs kif ukoll għal kaptana meta poni eh, bidliet radikali li proposta tal-Kummissjoni tkun qed tirriskja li xekkel mill-bilanċ li provajna nilħu għal dastant ħankun qegħdin neżaminaw l-emendi li tresqu mill-Kumitat tal-Impjegi taħt dan id-dawl ta' ta' sostanza proporzjonalità kif ukoll ta' abbozzar legali x'unżommu ċertezza legali illi kellna sissa u ma nintroduċux elementi li soġu interpretati b'mod ħażin. Kollox ma kollox ħankunu qegħdin naħdmu b'assoltu ma' rapporter Nixxu nitkellmu ma' dawk li suq daħlu emendi għandina għanki biex nispjegaw u nistaqsi mhux nixtiequ nintervjenu b'xi mod illi xekkel mill-bilanċ delikat anke fil-qasam tal-applikazzjoni kemm il ġeografiku iżda anki dwar il-ħliet il-qegħdin nippruvaw narmonizzaw. Grazzi. Vielen Dank. Nun der Berichterstatter. Grazzi ħafna. Nikilis, s-sajk joġbok. Lura lila, kiva, grazzi l-għonet, grazzi għal shadow rapporters u reprezentant tal-Kommissjoni għal kummenti tagħhom illi jiena sejrin wassal l-rapporter nifisam Len Boylan. Tres u fil-fat liktar mis-sostijiet li għatu l-iktar punt importanti għad impiegi ġodda il taħriġ u l-izvilup ta' impiegi f'dan is-settur il rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi huwa importanti għal rapporters sabiex nkun nistgħu nelbu dak ix-xkiel illi Iżom lura mill-impjeg ta' ħaddiema Dawn huma suġġetti li ħajkomplu ġi diskussina ħadd nota ta' diskussjonijiet fuq il-bosta emendi li hemm proposti. Naddi kollox li rapporter u nittama li bil-ħidma kollettiva jirna xinna noħol u opinjoni tajba għal-komitat tagħna. 12 ura und 6 settembru sanofsinar huwa hija l-iskadenza għall-emendi u mbagħad nifutaw fit-12 Ottubru. Proset. Issa pod numru 8 Għazret elettroniċi biex intejbu aċċessi l-mediċini. Sur minan. Grazzi. Eżis kollegi għal dak li għacċess għal mediċini hija huwa suġġett fundamentali. Rew xettiċi li huma marbuta ħafna mal-prinċipji ta' sotorjetà jgħidu xorta waħda li hija xi ħaġa wkoll indispensabbli li jkollna diskussjoni fil-Kummissjoni. Id-distribuzzjoni legali fl-Ewropa tal-mediċini Fisser li jkollna volviment bilanċatu b'saħħtu dwar is-saħħa pubblika. Dan huwa suġġett komplut għandu ħafna aspetti fuq ir-riċerka industrijali, il-preskrizzjoni u l-riċetti, il deċiz tal-medicini. E, jina nishtiq li il xoltana ikun sempliċi u ċar kemm jista' jkun kompletament mingħajr konsiderazzjonijiet li jkunu sessisti jew inkella pessimisti miserabli Illi eh, inneħħu għal kollox biex eh, il-teksta konvessjoni naqtu naqsu. ħafna minnu. Għanna nażewġ kategoriji, tajbin u ħżina. Ikunu xie ikunu il-karatteristiċi ikko irridu niddiskutu. E, fuq il-responsabilità ta' sistemi differenti tal-istati membri fuq applikazzjoni fit-19 u 20 seklu, E, waslu mbagħad għal għal kimika f'dak li huma fil-kosmetika, fil-bini, fil-bini tal-bastimenti tal-vetturi, e, fil-kirurġija u huma dawn differenzi jeżistu dak li huwa il-rimbors għal dawn it-tip ta' mediċini. U allura dawn irridu nindirizzawhom finanzjamenti ta' dawn is-sistemi kienu kważi kollha bbażati fuq l impjiegi U allura imbagħad kien hemm il-kriżi illi waslet għal daqata ta' daqata ħarta dan is-settur u uh, minħabba wkoll li kellna Ewropa eh, eh, Ewropa li ratu wisq eh, poplu u demografija li qed tixjih kol ma jmur. U li ma qisitx il-dan il-dan fi żvilupp. Aħna rridu b'xi mod insibu sorsi oħra ta' finanzjament fil-protezzjoni soċjali, punti oħrajn. Għetna semmejna wkoll fil każ ta' robotika. Robotika. Il-teknoloġija avvanzata ħafna fil-kura tas saħħa se tkun terapeutika wkoll u tgħin ħafna u aħna rridu eh, eh, nħarsu lejn l-industrija ta' kimika Eh, li qed foka fuq l avvanzi kbar, eh, automedikazzjoni, autokontroll, mm, għal tobba u anke biologisti, riċerkaturi. Dan u din riċerka tassew li tisib bilanċ fraġli ħafna bejn is kol wkoll tas-saħħa u ħtieġa li navvanzaw. Il-gridu kuna ta' deċiżjoni fi qafas qasam tal-innovazzjoni Iridu insibu bilanċ bejn interessi industrijali tal-distributuri u anke sistemi soċjali dak l prezz għal dak li huwa l-industrija toħloq in-nifisa. Aħna irridu nqisu illi 64 u 60 miljon euro mhuwiex huwa wirwis bħala pis biex is-soċjetà ġar aħna kif għanamlu persuni li għandhom invalidità, per eżempju, disabilità, jew għandhom xogħol biex jħassu għal dawn il-medicini, ġifidu nikomplu naħmu mal kumpaniji l-kbar. E, fuq dik li dipendenza tal-Ewropa fil-medicini fl-Indja, per eżempju, li edha tikber ħafna fuq livell ta' soċjetà li qed tinbidel ħafna ma fraġli. Rridu ċertu sikurtà biex ikun hemm produzzjoni ta' dan il-mediċini fl-Ewropa mhumux nibatuhom dawn il-pajjiżi daqshekk il-bot. Jena, irridu kol ħarsu lejn il-lat terapeutiku għal min qed e, jipprovi, jipprova jew derik jipprova jimplementa u jippratika medicina antika u din il-ġdida. Aħna irridu u kol inkunu kostruttivi fi diskussjoni tagħna f'dak li huma politika li mhumiex kontraproduttivi. Grazzi.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 jek intom tista' żommuna format ta' minnu xadok minn ta' minn mhux, ikun aħjar għax l-lista tiegħi u jkunu vojta jien kollu ma jkunux aġġornati. Tajbun tajb jekk tgħidulna fil-ħin. Liberali, skużani, ma nafx għalfejn ma informawkomx, ma informawkx, ma insomma jiena rixadu. Naċċess għal-medicina forsi se tkun komplikati ħafna raġunijiet minħabba problemi sistemiċi għal sistemi soċjali ta' kull pajjiż iżda xi ħaġa li hija diskussa ħafna għal dak proċess tal-mediċini huwa li fil-prassi jista' jkollok problemi bil-lingwa għaliex l-informazzjoni li tiġi mill-lingwa fil-mediċini suppost jiġu tradotti biss fil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru. L-expats li fi Brussel ħafna drabi kolom dil-problema iżda din hija problema wkoll kbira għal minoritajiet immigranti f'ħafna stati membri pereżempju. Eh, jiena fl-Estonja kull raba klient fi spiżerija ma jistax jifhem il-nota medikali fil-Estonjan imma jisa jifmu fil-Russu. Ma memx obbligu li inti tipprovdihom fil-lingwa oħra mill-Estonjan u dinja problema ħaf kbira dak li huwa ħarġa tal-konsumatur li problema dak li huwa s-saħħa u anki għal dak li huwa jista' jsalva ħajja ta' xi ħadd. U allura bejħab l-minuti jipprovdu informazzjoni fil-lingwi kollha li jintużaw mod wiesa skont istat membru. Il-kampanji tal-lingwa huma għaxej kan għadu nostassjona fuq livell nazjonalistiku, rridu rridu naċavola u nejnu il-dawn il-personi li kollom bżon li kellhom medicini għax ikun ma jifilħux. Grazzi. Grazzi tassew. Iva skużani. Mux qed nirrispetta l-ordni ta' lista ta' klim. Jien qed nara sur Zorin mill-li sija lista ta' sejjer suppost inti kellek kellem Grazie ċer, grazie kollegi. L-ewwel qed ingris rapporter għal xogħla jiena naħseb li din l-opinjoni tkellem fuq eh, punt importanti ħafna qed nisena bil-ħerqa biex nitkellem ma' Sinjura Millen biex naħarġu b'opinjoni mirata u bilanċata. Nixtieq nitkellem fuq punt ewlieni eh, li għandi ta' tħassib li għandi l-opinjoni kif nu miktub bħalissa. Jiena nappoġġa ħafna sussidjarjetà Iżda ma naħsibx is seterjetà tfisser illi sa membru irrid jindirizza kull tip ta' nuqqas waħdu minna għanzi bil-kontra nħoss li għadċessa aħjar għal medicin jista' jinkiseb biss jekk ikun hemm kooperazzjoni ħel fl-Unjoni Ewropea. L-istati membri wkoll għandhom sistema ta' sekurta soċjali u organizzazzjoni tagħha hija differenti. Impossibbli tgħid li ma aħjar għax ikoll għandhom il-punti tajbin u l-punti eh, dardajfin. U mhix ħaġa li niddiskutu issa iżda jirridu nifukaw fuq il-ġesseri tal-prezzijiet bħalissa il-kumpaniji farmaceutiċi negozjaw il-prezzijiet minn istati membri kollha mod individwali u mod separat. U dawn in-negozjati aspetti bħal huma l-impjieg, il- li jkunu fissu mot mod maġġel, il-numru ta' pazjenti per eżempju li jistaw eh, jiġu trattati kollha huma koperti. Barra minn hekk li jiġri forsi 1200 darba kull sena li jiġri fil-Belġu biss huwa li persuna eh, kolla ħajta f'riskju għaliex il medicina tkun disponibbli. Per eżempju, jiena f'pajjiżi mediċini jiġu eh, jiġu provduti b'mod eh, fi kwantitajiet inqas għax jiġibu għax għalihom irħas. U l-kumpaniji ma jemlux ħafna flus minnhom dawn mediċini bil-pajjiż tiegħi. Jiena nħoss illi l-gvernijiet għandhom jiġu imħedġa biex jaħdmu fl imkienu u mhux mod individwali biex jitrattaw mal-kumpaniji farmaceutiċi. L-Ewropa tistaqdir wol biex jittejjeb aċċess għal-mediċini. U jiena nixtieq nikkontribwixxi għall-opinjoni li tidentifika dan il-possibilitajiet waqt li qed bisih il-kompetenzi tal-Istati membri. Grazzi. Grazzi Gwin Ġiel nkellim mhux qed insistiri jitkellem anke għal-ħodor mela l-FDD Laura. Grazie nibda bil-punti ewlenin. Ta' din opinjoni. Aċċess għal mediċini kellu tassew daqqa ta' ħarta minħabba il-kriżi ekonomika li eh, għand li ġabbet ma' ħafna ħsara tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri fejn inti għandek ħafna ċittadini vulnerabli illi huma friskju fl-eskużjoni soċjali hawnhekk aħna identifikajna problema kbira dak l-aċċess għal mediċina pereżempju fil-Greċja fejn il-spiżeriji kienu qegħdin jagħtu liċ-ċittadini l-foqra mediċini eh, mediċina skaduta hija ħaġa tal-waħx, hija ħaġa li għandna bżonn eh, nsemmu għal dak kien xaqsamna irtikonna aċċess għal medicina li huwa l-istess għal kulħadd u jidu seba' għajnejn għal kategorija li iktar vulnerabbli. Punti ieħor fundamentali eh, ma jimman għabiex meta tal kollega tgħid eh, li l-aċċess għal mediċini għandhom ikunu garantiti għal kulħadd mod partikolari li jagħmlu politika tajba ta' innovazzjoni imma ħoss li eh, dan għandu jkun dak li aħna nużaw pala l-livell ta' diskriminazzjoni biex ngarantixxu il-mediċini, anzi l-innovazzjoni mhux dejjem ifisser li waslu għal iktar mediċini jkunu disponibli fuq is-suq, anzi kważi kważi jwaslu għal kontra. Ħaġa oħra irridu nżommu il-żbilanċ eh, bejn ir-riċerka, iż-żvilupp, il u il-sostenibilità. Irridu wkoll nippruvaw niġġieldu kontra u neħod l Poli. li għandhom il-possibilità ekonomika illi t-deċidi il-prezz tal-mediċina anki jekk dan mhuwiex sostenibbli għal ħafna sistemi tas-saħħa. U allura aħna rridu aħna rridu nevitaw li ma jkunx hemm dawn il eh, lakuni ta' inaċċessibilità li huma l-iktar vulnerabbli li jispiċċaw ibatuhom. Irridu wkoll nifokaw fuq prinċipju, nisabrixxu prinċipju għax ħafna drab il-prezz tal-mediċina mhuwiex f'bilanċat u m'hemmx korrelazzjoni bejn il kemm jiswa u l-importanza tiegħu il-imprizi eh, personali ma jistawx għodu mbat jaraw u ma jdeċidu ma fuq kem għandu jiswa oġġet. U fuq il-implementazzjoni fuq il-privattivi. Dan iwaqaf li jkun hemm l-użu tal-farmaceutik tal-medicina ġenerika għaliex dawn m'għandhomx ikollhom bżonn E, industrija tal-medicina, e, għadda industrija medicinali partikolari, l-ura jinbija u mot iktar irħis. E, u hija taħsara ġifri aħna li qegħdin proponu u li nagħmlu kampanja ta' informazzjoni ħafna iktar wisajn biex insemmu l-użu tal-medicina ġenerika bħala strument ta' aċċessibilità addizzjonali mod partikolari għal dawk il-persuni illi għaw taħt il-kategorija ta' vulnerabli. Nimen e, nsawx intu għom il-medicini diskaduti li l-min ma jistax jħallas e, għal il-medicina għalja. E, Kolħat irrit ikollu l-istess aċċess għall-istess tip ta' medicina. Grazzi. Dankeschön. Das war die Reihe der Berichterstatter. Ich habe jetzt eine Wortmeldung. Lampros von Tulis, bitte. Herr Ευχαριστώ Herr Präsident. Δεν γνωρίζω αγαπητοί συνάδελφοι τι συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα. Μπορώ να μιλήσω όμως... Għal dak li għacċess tal-medicina, nisendilkom xieġi fil-Greċja, dak għal-krizi, u fil krizi ekonomika. Maġinaw zid, l-istampa li ħan indeskrivilkom, għaxina, personalment għaddim minna, jina kol xar li rritin nidħol spizzerija publika, biex eh, tuni medicina li ma tiswix ħafna flus, taqsek flus, għax ja irħas, dik iżbiżerija. U minnu kollu problemi tal-kanċer irrid joqgħod jagħmel linji twal kontra eh, ma' spiżeriji biex eh, pubbliċi jiddimolu ma' stess biex jiġbru l-medicina. U dawn bat irdu jmorru l-isptar terapija hija assurda li din it ta' burokrazija għal dawn il-mediċina ta' biex jiswaw inqas flus għax dan jkollu pat fuq kulħadd. Eh, hija problema għal min urturat, minnu bla xogħol, minn eh, m'għandux aċċess għal ebda mediċina ta' xejn, jew biex jiġi għal dik id-djanjosi li ta' djanjozi, u jivistaħ tabib, ġviri irridu neżaminaw il-kwistjoni tal-kwalità tal-mediċini illi ħafna drabi taw ġejjin minn pajjiżi li ma jmux istess kontrolli u anzi jagħmlu anki ċertu ħsarat lil minnet joħodhom. Mela, ma jidir maħat iktar li xtieq jitkellem, nadu rappresentant tal kummissjoni tad-DG Sante Sur Linna. Grazzi. Signora Linda. Iva. Aħna naqblu mal-ħassib tal-MPs fuq l-importanza li nużaw il-medicini b'mod li jiswa fl-esi tal-azalija mill-li jkunu kol ta' ta' spiża u ta' prezz li jista' jiflaħ jixrihom. Irid ikun hemm iktar inċentivi għal xerka u żvilupp irid ikun hemm aċċess għal kulħadd u żvilupp sostenibbli għas sistemi kollha tas-saħħa dan mhux xejn faċli u hija responsabilità kollettiva ta' kompetenzi eh, kif innum eh, maqsuma bejn il-kompetenzi differenti ta' governanza. U aħna datajna konklużjonijiet dattati mill-Kunsill fi 17 ta' Ġunju li provadejna mezz il qoddim f'dan il-qasam barra minn hekk il-Kummissjoni ħajkompli jaħdem mal istati membri u l-EMA biex ikun hemm regoli u għadda biex ikun hemm il-faċilitar u awtorizzazzjoni biex ikun hemm dan il-mediċini li jiġu prodotti mingħajr ma naqsu l standards u ma jkunu irħas fl-istess ħin il-Kummissjoni tixtieq li tsaħħar kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni l evalwazzjoni teknoloġija tas-saħħa fil-qasam tal-prezzijiet il-Kummissjoni għandha kompetenza limitata ħafna ma teġġeġ kooperazzjoni bejn l-Istati membri u din il-kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni ta' twassal għal-għana u lini tal-użu tajjeb skont l-ispejjeż għal-dameġ u skemi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 Grazzi, Iva, ingrisċi l-kull minn kien velużan id-dossier importanti ferma ħna Għajkonna diskussjoni, naħseb jista' jkollna diskussjoni u utli ħafna kull minn involut f'dan ix-xogħol u min l-aspetti kollha li huma importanti ħafna li huwa vari f'dan id-dossier u li ser jgħinuna biex noħorġu proposti li ħajwasuna biex ikonna biċċa kbira tal- opinjonijiet pozittivi minn dan il-komitat għaliex dan huwa soġġett li l-komitat tagħna tassew irrid eh, irrid jiġiret b'gburija kbira jekk aħna ser naslu sa fejn nixtiequ naslu. Grazzi. Grazzi. 6 ta' settembru għal kadenza tal-emendi fempli fil-13 u 13 ottubru nifotaw. li nisa fuq l-agenda tagħna. Għadak li għaddire emenda direttiva 2004-37 EC fuq il-protezzjoni tal ħaddi ma' riski li huwa marbuta ma' karċinoġeni eh, il-merita old school. Grazzi. Grazzi li kommissjoni forsi jistaw jgħidulna kemm fejn fuq għadi wara iva, iva. Jiena nista' li f'dan il-kumitat hemm appoġġ ferm. għal kull ma u U forsi vera mhux qed naraw rizultati, ma qed naraw billi fil-mod il-mod qed nagħmlu xi ħaġa, bdejna nagħmlu xi ħaġa. Tajjeb li qed naraw xi tip ta' riżultati li li sarfu f'realtà li xina qed diskutu wasa di nirgezz il-kull minn involut u anki rapporter, shadows, konsil. Jiena sab li jkun li ferm li kieku l-kummissjoni jkun tista' telabora ftit fuq il bizzanijiet tal ġejjini f'dan il-qasam għaliex inħoss li dan jista' jkun importanti għaxħu tal-komitat fil-kontest din il-proposta. Dan il-komitat aħna ridna iktar leġizlazzjoni meta niġu għal eh, kanċer minħabba konsekwenzi ta' posta xogħol 53% eh, tal-daw kollha li persuni li li qegħdin imutu minn kanċer dan minħabba kanċer li jkunu ikun feċ minħabba il-xol taħħu, posta xol taħħu. Dawn il-reġistrazzjonijiet imma eh, importanti, grazzi għal kull minn kien involut fil-proċess, il partijiet tkun interessati li importanti ħafna lina bħal-MPs fil-komitat. U Iva, jina ħarqana biex nisma l dejat ta' tal-Komissjoni u ta' Shadows li kienu tiħejju ruħom mal dan. Aħna jt ikollna aġenda realistika ambizjuża Danke Marita, das war jetzt ein kleiner Regiefehler auf meinem Zettel steht. Das Grazie Marita, ähm, at, ta' ähm, kellima li xuq jitkelmu, imma nafx jekk nistax namel dan, ġifiri nishtaq l-Stefan, nishtu lej Stefan Olsen, Krefat u Timothy Harris, min ħaj jibda min fostkom, min ser jibda bil-prezentazzjoni? Thank you, thank you. Nibdew, grazzi ċer, rapporter, onorevoli membri, grazzi ħafna tal-istadina ta'kom l-inna biex nitkellmu fil-qosor fuq il-proposta. Jiena minix żgur ċer kemm għandek żmien xtatini għax hija proposta pjuttost komplikata u qed nifhem kull imkien li inti tixtieq li nkun nitkellem fil-qosor. Mela, din hija proposta li ġiet preparata ġiet maħduma tul ir-reviżjoni preċedenti ta' direttiva dwar id-direttiva fuq il-karċinoġeni u l-mutaġeni tal erba' sar ħafna xogħol fuq diversi sustanzi minn dak iż-żmien U fl-aħħar tas sena l-oħra il-Komissarju Tisentana tagħna il-Tyson tagħna il-, il il-permess biex aħna nibqgħu mixin fuq l-istudju tagħna fuq 13 sustanza u biex nippreparaw proposta li mbagġit tradotti ġew adottata f'Mejju. Di saret kienet xogħol intensiv ħafna ovvjament. <clears throat> Il-kwistjoni hija waħda komplikata ħafna, hija kwistjoni taħraq ħafna, importanti ħafna minħabba is-suġġett tagħha għax ma li tieħu nifs fuq tieħu nis fuq xi sustanza karċinoġeni u jiżviluppa lek il-kanċer għal ħażqat jistgħu jgħaddu 50 sena. 50 sena. Allura jekk aħna jkollna kieku konna nafu se jiġi f'żmien 50 sena mbagħad di ħaġa tkun ħaġa utieqa imma rridu nagħmlu ħafna assunzjonijiet. Aħna ħriġna din il-proposta illi hija waħda ambizzjuża ħafna <coughs> tkopri 13 sustanza kifat u għandalan illi tajt li s salva mittel fħajja imma tiswa madwar 55 biljun euro bl-assunzjoni li aħna minna. <clears throat> Mux se noqgħod nidħol fid-dettol fuq l-istudju tal impatti ma ħanurikom daqsxejn din l-ewwel slide li turi differenza fi 13 sustanza u turi wkoll mbagħad il lat ta' imwiet mistennijin li għadin nitkellmu fuqhom u din hija n-numru ta' imwiet li aħna għandna jekk aħna ma nagħmlu xejn. Waqt li qed nurikom di slajd, supposta għandi nsemmi ċerti prinċipi importanti li l-proposta ma tibdilx il-mekkanika ta' direttiva nifisa. Hija bidla għall-annessi ta' direttiva li jfisser dan il-mekkanika is-sistema ta' protezzjoni tal-ħaddiema kontra l-karċinogeni u l-mutaġeni fuq il-posta xogħol jibqgħu l-istess. Kif intom konxi wkoll fil dan il-kumitat edha taħt il-bażi legali 153 jiġifieri hija kwistjoni ta' kundizzjonijiet minimi fil-istati jiġifieri membri jistgħu jinżlu iżjed l-isfel. Ifisser ukoll li qed nagħmlu valuta limitu wkoll li jimplika li l-obbligu fuq l-impjegatur u għadejjem jgħetem biex jinżel l-isfel jekk ikun possibli. <clears throat> Jista' jkun qed nagħmlu li nagħmlu livell minimu differenti għal ċerta sustanza imma għal imma l-impjegaturi jistaw jieħdu iżjed miżuri ta' prekawzjoni u jekk dan ikun jiseħi limit value ma jagħmilniex possibbli għalihom biex jieħdu dawk il-miżuri. <clears throat> nisperiet nkun ċajtret il kelliem allura l obliku biex nimminimizzaw jew nissostitwixxu s-sustanzi fejn hu possibbli dejjem jkun hemm. Anka bil-limit bil-value illi jekk trid huwa il-massimu mbagħad l-istat membru jista' jiddeċiedi wkoll li jistgħu jinżlu iktar l-isfel kif tafu taħt din il-baż Ix-xogħol li aħna minna kien komplikat ħafna l-istudju tal-impatt huwa ta' madwar 100 paġna imma meluf ta' paġni oħra fuq xogħol preparatorju ta' natura xjentifika eċetera. Allora nixtieq nħodu l-opportunità, President, biex noffri l-appoċti tagħna li rapporteru lilkom il-kol jekk tridu iżjed informazzjoni aħna dejjem nessi l fiżjed dettalji fuq ċerti sustanzi speċifiċi għax xintom bjedu taraw li proposta legislativa waħda fil-fatt mhix waħda unika ma mamula minn 13 il-proposta legislativa fuq 13 il-sustanza għandek grupp xogħol differenti fuq kull waħda qed nitkellmu fuq 13 il-proposta maqudin f'waħda. U kien nispeti fuq kull sustanza. U għallura ħna dejjem nisib biex noħorġu biżjed informazzjoni u spiegazzjonijiet. Jekk inħarsu lejn għaliex qegħdin nagħmlu dan, ħammur għall-anijiet ġenerali, ovvjament, u għalli aħna rridu protezzjoni aġġornata minn protezzjoni mill karċinoġenu mutaġeni fuq il-post tax-xolf fl-Unjoni Ewropea. Rridu nassigura li jkun hemm kjarezza aħjar u stati ekku u ġust f'din il-ħaġa. Iż-żewġ naħat tal-industrija jridu din proposta l-ħaddiem ma jriduh, irriduha biex jassiguraw ruhom li l-protezzjoni tkun bizzejiet illi titnaqqas f'ċerti każijiet l-impjegatur ukoll irid din biex kunem hemm stat ta' ċertezza u l-impjegatur xtiq ikun jaf fejn għan fej ijat fil-fat, għax dan huma deċiżjonijiet kbar. U jrid ikun jaf l-impjegatur li mhumiex qegħdin investu affarijiet illum li ma tipproteġi jipproteġu l-ħaddiema biżejjed, eċetwa allura hija importanti din għaż-żewġ naħat. Anka l-imsieba soċjali huma favur din il-proposta. Ħan nagħtikom ftit slajd oħra biex nagħtikom ftit ta' feeling fuq kwistjoni oħra, hemm diversi politiki oħra fiħdan din li hemm interazzjoni bejn dal-politiki u din il-proposta li għanna. Fil-Komissjoni aħna minna ħafna xogħol internament mal-kollegi tagħna biex nassiguraw li il proposta hija tikkomplementa mal-regolament REACH u l-valuri tiegħu għammuru ukoll fuq il-lażliet li għandna l-options mapping meta tarhom taraw illi nistgħu nistow naraw dawk li żjed eh, <clears throat> dawk li zjed restringenti u dawk inqas ristretti un batwar metodologija nixtieq biss ngħid illi din hija dan huwa proċess pjuttost uniku fej aħna għanna l-ewwel eh, il-grupp espert li joħroġ bil-valuri un-bat aħna għandna il-kumitat li jagħti l-pariri dwar is-sigurtà is-sigurtà tas-saħħa fuq ix-xogħol. bat mbagħad u wkoll il-rappreżentanti minn naħat kollha u aħna diskutajna eh, il-valuri xjentifiċi u dawk id-diskussjonijiet jippreparaw il-bażi li aħna daħħalna fil-studju tal-impatt fil-fatt il-valuri li ħriġna bijomana u huma skont il-valuri li dal-kumitat li għat il-pariri issuġġerixxa lilna għal darboħra nista' nitkellem ħafna fuq dan imma mhux se nagħmelek issa, ma sempliċement nixtieq nagħtikom idea ta' kwistjoni li huma importanti li nikkonsidraw <clears throat> u nixtieq insemmi hawnhekk żewġ sustanzi li forsi huma l-iktar li kellhom liktar iktar impatt bħala spejjeż u ħaddiema. L-ewwel huwa respirable crystalline silica u għanek tistgħu teraw fuq l-screens dan huwa maħruġ mill-istudju tal-impatt u tistgħu taraw kif, kif jaħdem. Għanna erbaż li differenti, għanna assumptions li, li jaqaw indipendentament mill-proposta mil, mil tagħna u tistgħu taraw e, l-effetti fuq il-limit values differenti u tistgħu taraw li ikolna 440.000 mewt un bat it-tini għazla naqsuhom permezz ta' 98.000 bispiża ta' 3.5 biljuni immorru iktar nistgħu intejbu l-affarijiet u u iktar ma li ispiża tola u iktar ovvjament jonqsu l-imwiet insomma kif tistgħu taraw di mux ma nistaw nimxu fuq ix-xjenza eżatta hawnhekk. Umbat l-istess studju tal-impazzat fuq sustanza importanti il-kromju fej aħna għanna tleta zliet u fej aħna morna għall-iftar waħda ambizjuża ta' dawla zliet immorru għal 0.025 għanak l-spiża hija ferm ola mill-benefiċċji imma kif għalilna l-Kumitat li għat il-pariri Eh, li ħarġ dal valur kif ukoll kif aħna li ħassin huwa dinja sustanza importanti ħafna. Dinja l-unika waħda fejn l-ispejjeż huma ferm eh, inqas bilanċjati hawnhekk mal-imwiet li ħan nisalvaw. Jekk inħarsu lej il-kromju, wieħed mill-problemi iktar kbar biex natikom bistoma tal-kwistjoni li għandna qudiemna hawnhekk huwa li għal ħafna proċess li jkopru l-kromju u għet ma jistax inaqqas l-exposure b'mod sostanti, sostanti u firma l-ħafna attivitajiet oħra, per eżempju l-SMEs bħal welding, per eżempju, għan possibli. Jew ifisser li tagħlaq ħafna kumpaniji jekk kellna ninżlu għal valur żed baxx. Allora dan huma tip ta' konsiderazzjonijiet li, li jimplika spejjeż differenti u benefiċċji differenti u kif li aħna dejjem jidu nżommu f'moħħna li għal dawk l-attivitajiet fejn wieħed jista' jinżel iktar l-isfel fil-livelli dejjem għandek il-possibilità li tinżel iktar l-isfel. Naħseb ħadd ħafna żmien minnkom nista' lura niġi għall-aħħar tabella interessanti li turikom kif da kollu eh, imis l-istati membri kif tistgħu taraw illi għal tminja mis-sustanzi se jkun hemm iżjed minn 20 stat membru li jridu jbaxxu il-livelli tagħhom. Din hija proposta b'saħħitha ħafna pjuttost, imma hija waħda importanti ħafna, suġġett importanti ħafna fejn aħna bidna li ħanieħdu azzjoni u l-Kummissarju u l-Kummissjoni eh, da tifavorixxi ma semmejt ħafna affarijiet importanti ma jaqbilin u jkolli nieqaf hawnhekk u nċedi il-kelma lura lilek President. Grazzi ħafna ta' din informazzjoni li kienet informativa ħafna. Ippermetti li nagħmel kumment personali qasir ħafna forsi xagħti jista' jgħinni f'dan ir-rigward bħala pazjent kontra l-kanċer li jena u fil-fattet għat il-kellim jien naħseb illi dan, dan il-bilanċ ta' spiża u effett hija xi ħaġa makabra kbira jekk tista' tippermetti li ngħid it-tipi ta' situazzjoniet li aħna nissoġġetaw li nanfusna liħ fi traffiku fi triq biex innaqsu l-inċidenti biex aħna ma nistgħux ngħidu li hemm spiża barranija naħseb din hija pjuttost ta' privileġġ. Forsi xi ħadd mill-kollegi li għandhom iżet esperjenza jistgħu jgħinuni hawnhekk. Qed l-kellim. Krud Lona għandu l-kelma. Grazzi President. Jimmi dan di termi globu. Nilqa din il-proposta mill-Kommissjoni forsi li kollha ċans illi nitkellmu ter qudiem fuq dan is-suġġett mar rapporters u shadows. Nixin nitkellem fuq tliet affarijiet. Minnaħaf dak li jisħaq fuq il-modifika li ġi propost, tini ħaġa ħaġa li għanna ndaħlu u ħaġa ħarġi nqdu għatant għalija, mela. Bħal wieħed għol liħed, nħonżon fil-qosor. Aħna għanna profi ċari b'dak li huma s-sostanza kif ukoll riċerka fuq il-kawżi tal-kanċer illi tobbligana illi naqdu nerġgħu nadattaw skont il-ħtieġa direttiva. Imma tam qalet il-Kummissjoni aħna Aħna ma nistgħux nikkwantifikaw li ħajja ta' persuna. Jekk hemm xi ħadd illi jaħdem f'ġob perikolus, eh, f'xogħol perikolus. Aħna rridu naraw kif dan nistgħu minnu nagħmlu tajjeb għalih. Aħna rridu li ukoll b'ximod nifmu li meta inti tipprova taħdem fil-prevenzjoni tal-mart inti qed tirbaħ ukoll ekonomikament f'termini ta' flies, t-tara tittara termini ta' flies, anki f-termini ta' kompetizzjoni. Anke dik jassekurta eh, legali. Jiena eh, kota valutu kollu nitkellem ma tħaddet ma xi imprizi eh, fuq ċertu prodotti ta' asbestos u hija xi ħaġa li nafu li tista' taħloq katastrofi, katastrofi, katastrofi fil-saħħa. Naħna ħassu li hemm ċertu sostanzi li huma differenti li huma ta taħsara kbira dak li huwa li saħħa tan-nies għamil impatt ħażin ħafuq saħħa tan-nies. Imbagħad fuq il-livell politiku. Aħna għandna dan il-distak bejn dak li għandhom f'maħom il-proġett Ewropew in-nies u l-proġett Ewropew ta' veru. Aħna fuq dik li saħħa u l-ħajja tan-nies hemmhekk tassew nistaw innaqsu dan id-distak li huwa distak tassew politiku kbir u li saħħaħ il-kredibilità ta' rita tal-Kommissjoni f'dak li huwa dan il-AAA soċjali. Għadak li huwa saħħa. Għan fuq malajr, hemm prevenzjoni ta' dak li huwa s sikurtà u li naqsu l-azzjonijiet kollha. Hemm ukoll il-ħaddiema li jinsegu l-ħaddiema u saħħa tagħhom. U anki tal-ħaddiema meta mhux tal-li jkunu biss fi xogħol, manki anki wara li jkunu tal-qom ix-xogħol għaliex Eh, kien hemm ħafna ikun ikun hemm esposti għal ċertu sostanzi li jqabduhom il-kanċer imma peressi li m'għadhomx ehm, jaħdmu bil-post madomx jingħataw il-kura u l-attenzjoni medika li hemm bżonn mill-post tax-xogħol stess. Allura, eh, rridu nqisu wkoll il-importanza tal-SMEs. Ehm, L-SMEs hawnhekk mhux qed ngħidu li l-ħadima tal-SMEs għandhom ikollhom protezzjoni inqas b'saħħitha xekk imma irridu nżommu għadu majnejna illi dawn l-SMEs mandomx l-istess odda biex ikun jisu japplikaw mod pratiku ir-regoli u allura wieħed irid b'xi mod jidaħal mekkaniżmi biex inampoġġaw u nejnu dawn l-SMEs biex ikun jistgħu jipermettu illi jgħatu l-protezzjoni li l ħaddiema tagħhom u għanki ta' segwitu medikali. Barra minn hekk, interessanti li sustanz li aħna fis-sustanzi ma sawx naħdmu mod sparpaljat għal dak li huwa il- il fuq il-livell mediku, il-kuranja ta' tana fuq il-livell mediku. E, aħna irridu naħdmu fuq il-lat xjentifiku u ta' riċerka. Aħna irridu nkomplu naħdmu għaliex xaffarijiet qegħdin il dak li medicina qegħdin javolvu qegħdin javanzaw u aħna rridu nkunu prammatiċi xi prammatiżmu jgħid li għandna rridu konverġenza ta' azzjonijiet bejn il-ħaddiema e, u il u min iħaddimhom. Aħna jiena rrid ngħid li għandna bżonn naħbu mod konkret kemm jista' jkun ninvestu investu Eh, f'dan il-settur jew tant importanti, imma jekk aħna rridu li dan jirrendi l-frott, mela aħna jridu naħdmu kol fuq livell tal-Kummissjoni għal dak li huwa il-konsensus iktar importanti u nitkellem fuq konsensus li jkun minimu, qed nitkellem fuq konsens qawwi illi jippermetti illi naslu għal xi ħaġa illi huwa pragmatiku u sot għal min ħejġi applikaħ biex applikaħ mod konkret. Dankeschön. Sie ħafna. Issa l-Onorevoli McIntyre. Grazzi ċer. Ovvjament, li ma nippermettux u nevitaw li jkun hemm kan li wieħed ikollu l-kanċer fuq il-post tax-xogħol hija priorità tagħna huwa f'interess għal kulħadd. Huwa ta' koraġġ meta nisimgħu l-imsieħba soċjali huma kollha favur din naħseb eh, bidu tajja għax-xogħol tagħna u nappoġġja b'mod wiesa' il-lista ta' karċinoġeni li jum hemm inklużi fil-direttiva tal-2004. Dan kollu jrid ibbażat fuq eh, fuq ix-xjenza u xjenza abbażi mod sod fuq ix-xjenza u fuq id-dejta u l-aħjar informazzjoni u fattibilità teknika li għanna rridu nieħdu stok ta' l-verifiki li ninħataw l-istudji u li noħorġu bimiri arbitrari għandhom iġu evitati u naħseb li rridu nkunu kauti, attenti li dawn ma jkollhomx eh, konsekwenzi mhux mixtieqa fi xoltana. tagħna. Allura jiena tajt il-kelliem madwar iktar fuq il-metodu kif aħna naslu għal-limiti jekk tixtieq flok fuq il-fatt li aħna hemm bżonn li jkollna daw il-limiti dak kif naqlem miegħu imma fuq kwistjoni ta' proċedura jidher li aħna eh, se jkollna żewġ proposti separati illi huma xi ftit hemm xi ftit xhur bejniethom. U dan huwa parallel ma' ċerta revizjoni li għaddejja bħalissa u ma nafx jekk dan huwiex l-aħjar mod kif aħna nagħmlu x-xogħol tagħna u l-leġiżlazzjoni. L-affari l-oħra li tħassibni li li għalli jina naf li jina minix esperta teknika u ma liċ nipretend li jina ek u din tapplika l-ħafna mill-membri li jem maħnix edin f-pozizjoni xjentifika u teknika ħna edin għawnek biex nirrappreżentaw l-elettorat bħala nis eh, eh, li maħnix professjonisti f'dan il-kamp, allura jiridu nikkonsidraw il-pozizjoni tagħna hawnhekk fejn nistgħu dawnu dawn huma linji ġenerali li għandna nirrispettaw biex nofru protezzjoni għal ħaddiema u l-pubbliku ġenerali. Imma aħna nafu bħala fatt il larfien xjentifiku jiżviluppa u jinbidel u allura jiena qed il-kelli ma nixtieq insegwi u għalmen nesplora il-pożizzjoni, il-possibilità li impoġġi l-kriterji imma nħalli l-kumitati tekniċi għandna smajna mill-Kummissjoni dettalji dwar kif il-proposti naslu għalihom ma' xjentisti, eccetera. Hemm xi mod li bih il-limiti speċifiċi jistgħu jingħataw mill-kumitat tekniku biex meta l-arfin jinbidel dawk il-limiti jinbidlu wkoll mingħajr ma jkollna eh, namlu reviżjoni tal-leġislazzjoni kollha kemm hi. Hemm possibilità li noħolqu leġislazzjoni li jkollha wisa li twieġeb għal Eh, tibdil fl-arfin xjentifiku minnar maħna jkonna bżon li, li naġiċu jisna kon esperti eh, minnar ma niblu leġizlazzjoni qabel eh, meta jimkun imbidel l-arfin ma nafx kif nistaw namnu dan u biex immizbiz fuq l-aspet liħor meta jissemma ir-riċ jina nitħasseb mill-ewel mux għax mhux importanti leġislazzjoni lejn dan is-suġġett, imma aħna jiena naf li kellna reviżjoni tal-għaxar biċċiet ta' leġislazzjoni l-iktar il fuq eh, li huma problematiċi għall SMEs fejn ir-riċ kien fil-ras ta' din il-lista, allura għandna din is-sitwazzjoni fejn anka l-SMEs ċiħarsu bċerta kawtela li da' suġġett allura hemm ħafna tħassib li jista' jiġi indirizzat billi nifmu li aħna hemm bżonn nivverifikaw x'inhu riskju li aħna ma nistawx 100% nipprevjenu r-riskju, nistgħu nikkontrollaw ir-riskju mhux nevitaw kompletament. Jekk hu perikolus, huwa perikolus li taqsam it-triq, ma ma tistax iżżomm minn li jaqsmuha. Irridu nifmu x'inhu r-riskju, u nassiguraw li nħarsu xellu kull-emin għal darba tnej qabel ma taqsam u li ma taqsamx minn eżatt minn wara karozza, tista' tallem in-nies biex jikkontrollaw u jinaqsu r-riskju. U xej fil leġizlazzjoni ma nani permettu li ikolna tip ta' leġiżlazzjoni li telimina kull possibilità ta' riskju. Da mhux possibbli li jsir waqt li qegħdin ngħixu f'din id-dinja allura jridu naraw fej rridu naslu. U l-edukazzjoni trati parti importanti ħafna ta' da kollu. Jiena allura kuntenta nappoġġja r-reviżjoni tal-annessi ta' edina l-leġislazzjoni inqas nappoġġja l-artikli ta' direttiva ma inħares il qudiem ħafna ħeraqna ħafna li nsegwi li eh, naħdem ma' rapporter u shadows tiegħu. Grazzi ħafna. issa liberali Renato Veda. Iva, grazzi ħafna ċer, anka jem, biex ringrazzja l-Kommissjoni, la prezentazzjoni saret, illu, u għet niprofa noħroġ inkompli dak li għalet is-Sinra McIntyre dwar kif jridu nil-leġizlaw fuq din ideja ta' regolamentazzjoni aħjar li saret l-iktar kelma importanti fl-attività attività tagħna fl-Unjoni Ewropea u dan id-dawl allura huwa minnu li meta nitlu fi żjed dettall, fiżjed żjed dettall jisna kon esperti dejjem ikun hemm il-periklu li ġala darba il-kuntest jinbidel fis-sens ta' skoperti ġodda u possibilitajiet ġodda lura mbagħad għal darba oħra il-leġislazzjoni tiġi fuċina terġa. Għet inħassu kollin il-preżentazzjoni l għannet il illum u dik it-tabella intom rajtu li ħafna stati membri verament jridu jibidlu l-leġislazzjoni tagħhom u l-prattika. U jien inħoss li dan id-dawl hemm bżonn ta' negozjati li mhux se jkunu faċli mal-Kunsill fl-istess ħin jiena assolutament konvinta li għanna għanna namit li naqblu l-kol fuq ħaġa li saħħet il-ħaddiema u n-nies hija estremament importanti. U rridu nagħmlu l-għalmu tagħna kollu biex naslu fuq f'dan il-livell illi ma nħallux li jkun hemm xi riskju illi jkun hemm xi tip ta' mart waqt ix-xogħol. F'dan id-dawl it-tibdil żgur irid isir fis-sens li prodotti ġodda li li jitru fuq issu jridu jiġu konsiderati bħala tali mhux biex nipperi kollaw il-saħħet in-nies. Imma fl-istess ħin aħna ma nistgħux nevitaw naħsbu wkoll fuq il-ispiża li dik il-prevenzjoni se ġib magħha. X'inhu l-aħjar mod għal prevenzjoni ta' dan jew dik? għax minn dak li jien qed tajt il ma naħsibx li l-ispiża pereżempju għall-SMEs ġew indirizzati kif suppost issa. Imma dan huma ftit aspetti li aħna rridu nikkonsidraw meta niġu biex niddiskutu din ir-reviżjoni tad-direttiva. Allura jiena ħerqana għad-diskussjoni li se jkunna ma' rapporters u ma' shadows fil ġimma li ġejjin. So, dan veri di QNGL, da dran... Grazzi, issa fisem il-gumi. E, dak li suppost jitkellem mhuwiex mhuwiex qiegħed preżenti għal ħodor dik li ħaj jitkellem mhuwiex qiegħda u jekk nista' li FDI fa grazzi President u nammetti li dan huwa suġġett verament tekniku u li hemm bżonn li inwieġbu bajn teknika għax kull darba illi għanna qudiemna suġġett għal saħħet u s-sigurtà tal-ħaddiema ma nistgħux nippermettu li nfusna illi illi nagħmlu żbalji. Allura jiena kuntenta x'għandna l-possibilità għalmenu fil-grupp tagħna li jkollna qudiemna anka komitati oħra li huma kompetenti fil-kwistjoni ta' saħħet il-ħaddiem. Issa, dak li nixtieq ngħid li l-ħajt li s-saħħa tal-bniedem m'għandix spisa m'għandix prezz. Laqqas il-prevenzjoni. Ma nistgħux nitkellmu fuq tnaqqis u niminimizzaw ir-riskju, naqsu is-saħħa ħafna li xis-saħħa hija dritt kif hi wkoll il-prevenzjoni. Ma nistgħux inqisu permezz ta' indikaturi bin-numri u biex nippruvaw nikkwantifikawhom u naqsu. M'hemmx limiti ta' prezz meta nitkellmu fuq l-ispiża ta' saħħet il-bnedmin għax is-saħħet tal bniedem m'għandux prezz, ma nistgħux nippermettu li natuħ prezz dan u naqbel ukoll miegħek President meta qed nitkellmu is-suġġett ta' ta' suġġett ma' kabru ta' numri u figuri għax din id-direttiva forsi tista' salva mal-mittelf mittelf ħajja fi żmien u żmien 20 sena wara jew inqas forsi dawn huma ċifri illi ma jaqblux ma' numru ta' nies morta wara li kunu ġew esposti għal daw is-sustanzi karċinoġeni. U li huma eh, friskju ta' inċidenti fuq il posta ta' xogħol. Illum qed nitkellmu fuq il-prezz li aħna ma intervenejniex qabel u kif met fis-suppost il li s sena li ġejjin se jkunu se jkunu lar snin f'dan li għandi x'jaqsam eh, ma' espożizzjoni mal-asbestos dan huwa suġġett li man illi l-lum stess għadna nitkellmu fuq prezzu li ħafna f'dak li xasam maħajiet. Qed nitkellmu fuq l-emerġenza ta' tal-passat u l-lum qegħdin nippreparaw ruħna biex ikollna qudiemna din l-emerġen dawn l-emerġenzi ta' żmien tal-lum. U kemm nistgħu nikkontrollaw daw ir-riskli ta' ħajjiet minn materjal li sal għadna għazbisna nafu eh, xeffet jista' jkun fuq il-ħajja fu l ħajja tagħna minn hawn ftit snin oħra. Materjal li aħna imbabsu fih li t-teknoloġija tatina dejjem ħsieb dejjem nitkellmu u nilleġislaw bit-tard wara tkun saret il-ħaġa. Allura verament aħna rridu nqogħdu attenti u nibqgħu għall-kurrent tal-affarijiet. U, u nitkellmu u nileġislaw favur il-ħaddiem u favur il-prevenzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Sinjura. Nagħtu ma' diskussjoni għandna tliet talbiet tal-kelma. You know wiċċitos, potek il-nifsi mal-numru ta' kellima. Signora McIntyre u Signora Weber tkellmu tajjeb dwar kif nistgħu naġġorna leġislazzjoni, id-delimitazzjoni u regoli dwar dawn il-karċinoġeni u l-mutaġeni mhix kwistjoni tal iskandu tad-doping fejn l-awtoritajiet ikunu jafu min qed juża drogi fl-2016 dak l-approċċ ħajjejna. Mhix kwistjoni ngħidu ejja nistennew 12-il sena, mbagħad 12-il sena oħra ngħidu inħarsu lura u ngħidu tant imwiet u aħna għandna bżonn soluzzjoni differenti għal dak kollu. Issa, fil dawl ta' remarki personali l-oħra li għamilt jena tret il-President il-beneficju eh, analizi tal spiza u l-beneficju eh, wieħed irid jara jrid jieħu kont ta' l-ispiża tas-saħħa nies illi eh, ġew f'kuntatt maċċertu materjal materjal mhux sempliċement jaqgħu jmutu imma jidħlu f'marda li jdumu fiha snin u snin sħaħ. Inkelli ħafna esperjenza ma' sigurtà fuq ix-xogħol, sinjora McIntyre. Mhix dan sekk aċċettabbli li noqogħdu ngħidu li ngħinu nies li kienu f'kuntatt ma' dawn is-sostanzi fl-SMEs ħafna drabi l-impjegatur, l-impjegatur, l impiegi eh, il-ħaddiema, ġeneralment ma jkunux jafu l-impjegati, ma jkunux jafu xibra kubsuri kollom ikollom eh, kontat maħħom x-materjal perikolus li huma jitlu f'kontat miegħu. Mhux biżejt ngħidu ejja noqogħdu attenti, ejja nkollna ftit għalfien, jew tmurux għax-xogħol, għandna bżonn approċċ differenti, sistema differenti f'din il-leġiżlazzjoni. U issa kellim li jmiss. Grazzi Thomas, grazzi President. M'għandix bżonn nisħaq fuq l-importanza u sensitività ta' suġġett li ġat kelmu hekk ta' qabli, jiena żgur, kuntent dan id-dibattitu u x-xogħol tal-Kummissjoni bl-istess mod naqbel miegħu ħadna ħafna żmien fl-aħħar issek nagħmel xi ħaġa. Il-Kummissjoni ħarġet issa ħaġa, naħseb hemm xi ħaġa nieqsa jesa tiddiskussjoni kollha. Thomas, inti essenzjalment ħriġt punt fuq il-prekawzjoni, il-prinċipju tal-prevenzjoni, tal-prekawzjoni. Qed nużaw fatti u figuri hawnhekk iridu jmorru ktar li l lin fil kunsil biex joħorġu dan il-prinċipju ta' prekawzjoni huwa prinċipju importanti fl-Unjoni Ewropea u ħafna jridu jaraw estiż dan il-prinċipju. Allura għandim mistoqsija l-Kummissjoni fid-diskussjoni kif intom implementajtu u interpretajtu dan il-prinċipju ta' prekawzjoni. Grazzi. Für ENF e äh, Joel Miller. Ich will nochmal drauf Joel Malan, xadaw, għallar boħra. Għajdu li minn ħajitkellem, mela xekku ma tibatux l-isem minn mela għalli misħan nibda naqbes il-grupp. Il-reġdan jitkomplika l-ħidma tal-presidenza. Signora Mela. Grazie, Sir President. Un enjeu majeur. Dan jippreżentawna ċertu sfidi. Għax hemm ħafna karatteristiċi l-ewwel waħda minnu li dan rridu nħarsu lejn l-iżvilupp industrijali ta' dawn l-aħħar mejta snin. Fejn il-messieġ dak iż-żmien ma kinux jittieħdu, issa missa konna passivi dak iż-żmien, u issa għandi wis biex deċiżjonijiet fuq livell ta' ċudju, ta' riċerka, ma anki deċiżjonijiet li jittieħdu minn ħadd tal-kumpaniji biex jipproteġu il-ħadima tagħhom fil-xogħol tagħhom, fil posta xogħol U l-fatt ukoll il-iżvilupp ta' marda tal-kanċer eh, tiġi żviluppata ma' żmien hija xi ħaġa wkoll li twassal għal iktar dewmien għar-reazzjoni. Allura x-xogħol preventiv irid isir ħafna qabel U kif għal kollega tana politika ta' segwitu li lien mill-dwaqif tal-attività ta' xogħol ta' dak li jkun irrid jitkompla u irrid isir. Parti jekk eh, eh, nħarsu lejġ ektib la kittiġi per esempio fi Franza. Aħna għanna eh, il- iktar idea illi kanċer għandu ħafna fatturi, li ġeja minn ħafna fatturi u elementi, għaddek eh, ħafna ġenti tossiċi u kimiċi illi huma kawza ta' dan. U barra minnek eh, ħafna kazijiet ta' persuni ta' konjuġi tal-persuni illi u koll ikunu mill-quta mbagħad mill-marda ukoll eh, li kasta ta' rezistenza ta' tal-kumpaniji li daħlu dawn it-tip ta' azzjonijiet preventivi, forsi jkunu volontarji xi wħud għal xi wħud, forsi għal oħrajn kif edna minħabba każijiet tal-SMEs mod partikolari fejn hemm ir-riskju ta' l-impriża ħattala eh, għax mek ma ddaħħalx dawn il-regoli li jkunu tassew eh, diffiċli u bsin għalihom u għaljin Imma bata mill-lat ta' mentali meta inti tħares lejn. 15 sena wara li jkun hemm kumpanija li tkun sparixxiet u asfrot, pereżempju f'Marsilja naraw di minn kumpaniji metallurġiċi u kirurġiċi ehm, u dawn il-kimiċi jibqgħu fl-ambjent xorta waħda ħafna snin wara. Kol il- inkoherenza u akkumulazzjoni dak li huwa minn ta' taħdej deċiżjoni xi ħaġa li aħna rridu nikkalkulaw fuq livell Ewropew. Għalhekk il-modifika tal-direttiva li ħaniħdu sem fija fix tana tagħna diġà feċ diġa' diġà eh, ġin anqal u ħajm kemm xi tentattivi fuq il-nammont ta' kimika li tista' tintużaw il-limiti. il limiti u tip ta' kimika eh, li dawn diġa bdejna ma nisa membri xorta ma taħruġ iktar fil-fond fija di u allura aħna eh, rridu illi ehm, naraw li sa' membri jibqaw taħt il-limitu massimu ta' dan il-kimika li tista' tintuża u għalfejn ma l nilleġislaw. Aħna rridu illi niproteġu l ħadima ta' mal-familji tagħhom u ċittadini kollha tagħna mod effiċjenti kemm jista' jkun. Grazzi. So, danke schön. Dann gab es eine ganze Grazzi ħafna. Kien hemm serja ta' mistoqsijiet, kummissjoni tista' twieġeb. Grazzi, grazzi l membri onorevoli tal-istqarijiet interessanti. Bosta faqsu tul il-proċess u jirriflettu il diskussjonijiet diffiċli, l-evalwazzjonijiet li jinsabu fiħdan il-proposta. Nasteb importanti li nfakru li din il-proposta hija parti zaħira minn stampa ġet komplessiva tas sigurtà fuq il posta xogħol f'qegħdin jittieħdu bosta u bosta pasti mingħajr tal-Kummissjoni. Naħseb illi hija parti importanti mill- l-azzjonijiet fuq il-prevenzjoni li jessemmew ta' spess għana rajna anki wara ġiet adottata l-proposta il-Presidenza Olandiża ħadet l-inizjattiva u iffirmat tip ta' impenn għal ħidma ta' prevenzjoni għal aħjar prassi flimkien mal aġenzija ta' Bilbaw, il-Kummissjoni u numru ta' sieħba soċjali fost l-oħrajn sabiex nizguraw illi inbidlu il-kultura. Għaliex bħalma qed int President il-kwistjoni mhix biss waħda ta' valuri iżda waħda ta' bidliet ta' bidla tal mentalità kif fost l-impjegati u minn ħaddem ħarġna anke numru ta' linja gwida ma' ke komitat senior u għalli ġifiri ta' l-ispezzjoni fil posta xogħol il-edin juru kif dan jista' jsir fil-prattika. Jiena niskuża ruħi li dan qatt ma semmejt qatt ma semmejtux iżda kajna fuq parti waħda minn għafas uh, u saf li għandna fl-istrateġija tal-health and safety dwar il prezz tal-ħajja għana kien element li stibna dwaru u jina l-kollega tijaj ma konix komdi bieħ, iżda memx abda muħta kif tista tara li jintleħu l-obligi tana legali ta' evalwazzjoni ta' impatt Kieku kien hemm konna nażlu memx m'hemmx iżda. kom komdi dwar dan. Issa dwar kwestjoni kwistjoni tal-SMI, sirdu niftakru li 95% tal-kumpaniji huma SMEs. Ħafna mill-kumpaniji jaraw dawn il-kwistjonijiet fil-fatt ħafna mill-kwistjonijiet bħal Kristallin silica jolqtu lill-SMEs l impat l evoluzjoni ta' patija, evoluzjoni ta' tal-SMEs. Jina lest ta' l-diet. iżjed dettaljati dwar dan is-suġġett. Nista' ngħidilkom li l-istudju l-ħidma tal-imtieba soċjali tagħna rat mill-qrib l-angolu tal-SMEs. Inti semmejt mhux bess l-imwieta ma' kell eh, l-impatta il-insibu fil-fat fil-dokument apparti dan kien anki proposti oħrajn dwar il-mekkanika hemm possibiltajiet oħra li qegħdin jiġu evalwati l-Kummissjoni deċidiet li tipproponi proposta ġdida b'bażi ta' 12 sustanza oħra Il-Kummissarju Tissen rat illi eh, kien nistenni għal dawn. Għandawmu l-proposta tagħna għal dastanti iċtaqet toħroġ bil-proposta f'Mejju. U meta diskutu l-amministrazzjoni u diskutu minn imprizi rridu naraw illi fuqat li dawn huma proposti separati, kulħadd kollu bżonn ta' implementazzjoni. L-intenzjoni tagħna hi li jkun hemm aggiornament tal-preżentazzjoni tal-proposti fis-snin imoddija Importanti li niksbu momentum għal din il-proposta sabiex kollox ħadem ħarir. Din hija l-intenzjoni tal-Kummissjoni għaliex hemm bosta u bosta sustanzi oħra li rridu nkomplu nistudjaw. Jina lest intikom lista ta' il sustanza qegħdin nistudjaw naddja l-segretarjat jekk tazbu li dan ikun utli. Il-kwestjoni ta' revizjoni għox. Ija qalet li eh, l-Kummissar li kienet ta' priorità u id-direttiva ma tantx irċivet kritika fil-verità hija direttiva illi intoġbot ħafna. Maħnex din nittrattaw il-prinċipju ta' prekauzjonalità li xnafu eżattament il-perikli u l-limiti xenuma. Iżda f'direttiva nifisa hemm obbligu kostanti li la fejn huwa possibbli Il-riskju naħseb dan kol tistija bel miegħu. Hemm ħafna elementi għaddejjin b'mod parallel, il-priorità għalina kienet li ikonna żieda fil-fatt fil-trattament ta' dawn l-sustanzi karċinoġeni. Naħseb il-biċċa kbira tal-punti semmejtom jekk ħallejt xi ħaġa milli saqsejtuni dwara fakruni. Danke schön. Dan ist die Grazie ħafna l kellem. Fil-fatt, mod prekauzjonarju najt l-inti laħar kellem. Dan kien dibattitu interessanti sur president dejjem ikonna dibattitu interessanti u għet jista' jgħid li huwa ovvju fil-fatt il-kol kemm aħna għandna xi tip ta' rabta personali ma' dil-marda. xaħat mill-qraba, ħbib. Il-ġlieda, trattament, u għana l-kol naħdmu. Għaldastant, hija marda rip ħafna. Bekkem hemm dan l-impenn b'saħħtu u naħseb li rridu nużaw l-arfin tagħna li ksibna u l-interess fil-ġlieda kontra l-marda jina sepp illi mhux se nsolvu kollox b'dil ħidma li bdejna hawnhekk. huwa importanti illi naraw aħna x'punti nistgħu nitrattaw fil komitat Il-pożizzjonijiet huma differenti dwar xogħol għandna nagħmlu. Jekk ġej minn parti għanja żviluppata tal-Unjoni Ewropea għandek viżjoni. Iżda min ġej minn stat membru illi mhux kollox ovvju ikollu viżjoni differenti. mhux qed ngħidu li ma nisser niġġieldu. Għal riżultat tajjeb tar-rapport iżda juri li rridu nitkellmu mal-membri u mal-pajjiżi illi m'għandhomx il-ċlieda kontra din il-marda bħala priorità fuq l-aġenda tagħhom. Ma għan ta' ma problemi anke fil-Kunsell. Rridu nitrattaw id-dibattitu, sabiex nerbħuħ id-dibattitu. Ek bess jista' jkollna regolamentazzjoni ambizjuża x'inniġu għal saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. biex nżejt mal-kommenti ta' Senjura McIntyre jekk inti kumpanija kbira jew kumpanija zaħira. Il-sitwazzjoni hija differenti. Anki l kumpanija żgħar għandu jkollhom ambizzjoni għolja. jekk inti għandek ħaddiem u tliftu minħabba terapija, etc. Dan huwa ta' impatt negattiv għal kumpanija li kollha tsib il ħadd ieħor biex jissostitwixxi lil dak l-individwu. Ma tistax titkellem dwar flus u nefqa għolja? u tajt l-ġlieda hija li jawes. Eh? Irridu niżguraw. Illi il-75% illi huma tastant impenjati Aħna irridu naraw li jkun hemm appoġġ mill-istati membri kollha sabiex għandna leġiżlazzjoni ambizjuża. Aħna bħala stati membri niġġieldu mal-kumpaniji sabiex huma jħossuhom siguri u jiddeċidu li jkunu huma wkoll ambizzjużi. Ma naħsebx li ħajkonna problema f'dan il-grupp iżda hemm Iħna barra dan il-bini illi ħajkonna nitħattu maħħom. Jina ħerqana li konna dan fil-kumitat u anke flimkien ma' Shadows. Grazzi. xin, Marita. Das war... Grazie, Marita. Dawn suppost kien tal-aħħar bħala intervent iżda ħajkonna f'nar 12-13 ottubru dibattitu fid-dettal ħan il-taw mal-partijiet interessati fis-smieħ. id 29 ta' novembru ħajkonna dibattitu fuq l-abbozz u mbagħad fi frar tal-2017 ikun hemm il-votazzjoni mingħajr dati finali għal grupp. Bekk semmejna il-punti li kena fuq l-agenda ta' dal-ħodu, nistaw fuq issa għall-ikel, nirgrazzja l-parteċipanti kollha narakom lura hawnhekk fit-tlieta. Il-klas tajba.